Cari colleghi, buonasera. Eżis kollegi, u għen tajp il-kulħat. Nissaw nifsħu l-laqa tagħna nati merħba lil Wolfgang Guest, viċi president tal-Komitat Kostituzzjoni Komitat Kostituzzjoni tal-Kunsil Nazzjonali tal-Awstrija. Għandek erba' minuti, għandek il-kelma, Sinjur. des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente. Es ist membri prezenti, kollegi, sinjuri, grazzi tal-istedina li għamiltuli għal dillaqa tal-Kumitat Interparlamentari bħala viċi ċer tal-Kumitat Kostituzzjonali tal konsil Nazzjonali tal-Awstrija nista' nkellimkom fuq dan minn perspettiva nazzjonali tagħna l-implementazzjoni korretta tal-liġi Ewropea f'liġi nazzjonali hija essenzjali għal funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Li napplikaw liġi tal-Unjoni Ewropea tiddependi ħafna fuq l-awtoritajiet fl-Istati membri. L-Istati membri għandhom responsabilità partikolari x'inhu r-rwol tal-Parlamenti tal Nazzjonali f'da kollu? L-ewwel, il-Parlamenti Nazzjonali għandhom bżonn ikollhom l-opportunità irrid ikollhom setat li it-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea TFU itihom. F'din ir-rabta hemm ħafna strumenti fis-seħħ biex jisaxħu ir-rol tal-parlamenti nazzjonali fl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. L-istrument prinċipali mill 1957 huwa l-opinjonijiet tal-membri tal-Gvern Nazzjonali u rwol li huma jista' jkollhom. Informazzjoni importanti oħra hija li hija l-opinjoni ġustifikati, il-justified opinions fil-proċeduri sussidjarjeta. Dawn il-prinċipji sussidjarji huma waħda mill-prioritajiet fuq livell Awstrijak u Ewropa li tipproteġi tasal għal Unjoni iktar demokratika u b'saħħitha. Għandna bżonn Eh, soluzzjonijiet għal problemi kbar bħal tibdil fil-klima fost oħrajn. u dan huwa rwol importanti fejn ir-reġuni u n-nazzjoni tistgħu jaġixxu allura l-motto għandu jkun għandu jikkonsidra l-motto tiegħu eh, unità fid-diversità imma it-trattati hemm bżonn jiġu rispettati speċjalment kwistjonijiet bħal is-suq intern u hemm bżonn ikun hemm influenza u attenzjoni fuq l-implementazzjoni u verifika u mhux biex noħorġu iżjed bliġi ġodda, jiena kuntent bil-task force tas prinċipju tas sussidjarjetà u jiena partikolarment kuntent nara il-żieda minn 8 għal 12 ġimma għal l-implementazzjoni. Id-dialogu politiku li tnieda mill-Komissjoni fl-2006 jinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali jgħatmu fl-imkien mal-Unjoni Ewropea, mal istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex isibu soluzzjonijiet fuq ċerti kwistjonijiet fl-Awstrija u speċjalment is-Senat għandu rwol partikolari biex iżomm il-prinċipi ta' sussidjarjetà. Fil-prattika, sussidjarjetà hija xi ħaġa li hija għandha valur kbir, rispettata u l-feedback jingħata l-Parlament Ewropew fi kwistjonijiet fejn ikun hemm problemi tas sussidjarjetà. U hemm ukoll fi Brussell hemm għandek kumitati bħal Kozak. Hemm kien hemm laqa reċenti fi Vienna tal-Kozak l-opinjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali se jiġu konsiderati. Fil-Parlament Awstrijak hemm spettru eh, wiesa tal-oddot li għanna fil-lidejn. Fil-każ ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea, l-Parlamenti Nazzjonali għandu wkoll id-dritt li kollu rwol, li kollu sej e, dwar x'forma ta' liġi se jtieħu. Għalhekk aħna nippreferu direttivi mir regolamenti brabta ma' dan nixtieq insemmi il-proġett ta' gold plating tal-Gvern Awstrijak hemmhekk e, dispożizzjonijiet legali nazzjonali li huma votati għal bażi ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea hemm proġett li qed jiġi segwit biex innaqsu amministrazzjoni żejda brabta mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment biex innaqsu obbligi ta' rapportar, obbligi ta' monitoraġġ fil-liġi kummerċjali, eccetera. B'mod ġenerali ngħid li kooperazzjoni effettiva u involviment tal-Parlament qabel mal-Unjoni Ewropea toħroġ liġi u għal aħjar mod kif aħna niproċedu, kif qed implementazzjoni ta' liġi Ewropea hija mod ġenerali responsabilità tal-awtoritajiet fuq livell nazzjonali. Jekk hux possibbli jew le li ntejbu kif jaħdmu l-affarijiet jiena nista' da kollu jista' jiġi deċiż fuq livell nazzjonali. Fil-Parlament tal-Awstrija il monitoraċ id-drittijiet ta' monitoraċ u drittijiet ta' investigazzjoni eh, waqt li ikun in sessjoni il senat emmek għandhom għandek l-MPs fejn jissu għandhom id-dritt li jitkellmu ma mhux jivvotaw il-Gvern Federali u koll jista' joħroġ dikjarazzjonijiet dwar liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Kif ġeneralment jiġri meta jkun hemm summit speċjali tal-Kunsill Ewropew. Il-Ministri Federali jistaw f'dawn il-laqat jitsaqsu mistoqsijiet u jitolbu eh, u jesiġu tweġibiet qabel kull laqa tal-Kunsill Ewropew ikun hemm laqa tal-Kumitat eh, Awstrijak eh, li hu parti mill-Parlament. Id-dibattitu ma' membru tal-gvern mhux biss possibbli imma jitwettaq fuq bażi regolari u jiena nixtieq niddikjara il il-Parlamenti Nazzjonali irridu nżommu f'moħħna li l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea għanda ċerti proċeduri. Grazzi tal-ħin li tajtuni biex nitkellem, inħas il-qudiem ma' dibattitu. Molte grazie, onorevole Gerst. Grazzi ħafna. Issa nxinajt ġiex kelmetijena fuq dan is-suġġett da sekk importanti u li aħna l kellna opportunità li niġibdu diversi noti interessanti fuq dan ix-xogħol ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali żgur ħajtuna stampa ċara u konkreta fuq id-diffikultajiet u l-isfidi li hemm biex indawru fuq livell nazzjonali il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt aħna konxi bl-eżistenza ta' ħafna problemi f'din il-ħaġa u dan ġej mid-differenzi intrinsiċi fl-jem f'ordinamenti differenti ġuridiċi u differenza e, fil-liġi e, komunitarja mhumiex dejjem ikunu perfetti. U di u di taffetwa ħafna fuq is su intern toħloq inċertezza legali u anka e, iċ-ċittadini ma jkunux jistgħu jiggwadanjaw bisħiħ mill-liġijiet Ewropej Il-Parlament Ewropew jagħti applikazzjoni adegwata u tempestiva u jikkonsidra regolamenti bħala priorità u l-Parlament għandu ħafna diversi odot ta' kontroll bħal mistoqsijiet u tweġibiet fuq livell parlamentari e, jew amministrazzjoni ħażina fl-attwazzjoni ta' azzjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew jirċivi wkoll petizzjonijiet minn ħata ċittadinanza li ħafna draba jagħmlu b'mod illi ikun hemm eh, adozzjoni jew ikun hemm xi ksurijiet kontra xil stati membri għabbażi ta' rapport li l-Komitat Legali għamel, il-Parlament Ewropew jadotta kull sena riżoluzzjoni fuq il-kontroll tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar risoluzzjoni tal-14 eh, ta' ġunju li għadda l-Parlament eh, wera tħassib fuq numru dejjem jola ta' proċeduri ta' ksur. U bekk jagħmilha diffiċli biex kun hemm eh, attwazzjoni ta' malajr ta' korrezzjoni fost l-Istati membri. Il-problemi marbuta mal-attwazzjoni tal-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea mumiex reċenti u jitolbu kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-istituzzjonijiet nazzjonali fil-proċess leġislativ fil-fażijiet kollha tiegħu mill-preparazzjoni għall-adazzjoni tal leġislazzjoni sal-kontroll post-leġislattiv u l-applikazzjoni kif suppost. Allura, u importanti ħafna li jkun hemm din ir-rabta bejn il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali u l-partiċipazzjoni attiva u tamale tagħhom fiċ-ċiklu politiku tal-ħajja tal-Unjoni Ewropea u biex niggarantixxu wkoll l-effiċjenza u effettività u allura l-kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej. Biex napprofondixxu fuq din il-, il it-tematika għanna żewġ kelliema li għandhom 15 minuti kull wieħed biex jitkellmu. Umbagħad ikun hemm ukoll interventi min-naħa tagħkom eh, min-naħa tal tlet parlamenti nazzjonali fosthom il-Greċja. Mela nagħti il-kelma l-Sur Vim Vermans, professur tal-Liġi Amministrativa u Kostituzzjonali mill-Università ta' Leiden. Grazzi ħafna, għandek il-kelma, grazzi ħafna. Surċer, u grazzi l-organizzaturi għad istedina li għamilturi biex inkun hawnhekk jiena ħtafta l-opportunità biex nitkellem fuq suġġett daqshekk topikali u daqshekk jahra li għandna llum. Ġiex kelmiet jiena nitkellem fil-qosor għax għandna ftit ħin biex niddiskutu dal-punt di vista u nixtieq li nidħol ngħaddi għal fejn ta' qabli waqfu fuq it-transpożizzjoni fuq il-leġiżlazzjoni il-leġiżlazzjoni Ewropea fliġi domestika u l-isfidi tal-Parlamenti Nazzjonali. Kiku kellna aħna diskutu da' suġġett 40 senilu, senilu konna nitkellmu fi konna forsi ninjorawh dan u niddiskutu kollox 5 minuti għax il-Parlamenti Nazzjonali ma kellhom xogħol kbir ħafna fi trasposizjoni ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea kienet xi ħaġa li kienet titniżel l-isfel lilhom minn fuq u ma tantx kellhom sej kienu mistiedna fil-Konsilji ta' Ministri ma ma, ma kienux involuti ħafna. F-40 sena ħafna dbiddel f'dan id-dawl. U ħanatikom l-idea kienet li kieku li xaħġa tiġri mal-linċaqla ideja, imma insomma. L-MPs sa tlet snin ilu ma kienux verament koleġislaturi fully fledged fil-fatt għadhom mhumiex meta jiġu għal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom influenza indiretta imma għandhom rwol f'da kollu. Kellhom involviment ħansejħilha jiena tgħid il-kellem parti terza fil-proċess. Illum għandna il dialogu politiku ta' qabli tkellmu dwar dan hemm an-nessi għat-Trattat ta' Lisbona u u għanna li WM, il-mekkanizmu ta' ta' kmieni, bat niddiskutuh dan. Qabel ma nibdew niddiskutu fuq il-pożizzjoni formali tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea u l-pożizzjoni fil-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea, nistgħu ngħidu li l-pożizzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali nbidlet. Uma imma b'mod differenti ħafna wieħed mill-ieħor, hemm 27 dinja differenti hawnhekk, parlamenti nazzjonali huma assembleji rappreżentattivi fl-Unjoni Ewropea, rappreżentanti tan-nies fid-demokraziji imma u hemmhekk fejn tieqa fil-ħaġa dik l-unika ħaġa komuni, iġifiri din rridu nikkonsidrawa jekk għana niddiskutu għam it tini għali xikultant nisma vuċijiet ta' paniku. Jina ħdimt f'daw l-15 sena mal-personal ta'kom dwar xi jagħmlu l-parlamenti, forse tiftakru li kien hemm white paper fuq governanza Ewropea naħseb ditmu lura l-2001 li bdiet bi kritika severa dwar x'jamlu li x'kienu jagħmlu l-Istati membri. U li kienet ta' raġuni tajba. Is-suċċessi kollha kienu tal-Istati membri u l-fallimenti kienu ovvjament tal-istituzzjoni ta' Ewropej u l-Kummissjoni. Ek tibda l-White Paper. Dik di kienet ħaġa ġusta li għamlu l-Stati membri, imma għanna nikkonsidraw illi eh, stati membri nazzjonali u parlamenti tagħhom jgħixu f'dinja għalihom, f'dinja politika għalihom. U per se di xi ħaġa ħażina, jekk issaqsihom jien kelli privileġġ li nintervista fl-2006 u fl-2009 diversi parlamentari nazzjonali f'diversi naħat fi Franza, l-Italja, Renju Unit u pajjiżi oħra. U politikanti għandhom ix-xejra jaħsbu li d-dinja id-dur warajhom, id-dur madwarhom li huma ċentru tal-univers daw il-parlamentari nazzjonali u jekk kienu jagħmlu il-ħaġa tagħhom tajb dik kienet ħaġa tajba li għandek is-seta tibdel l-affarijiet li konċernawk u fisem il-votanti. Imma da dejjem jiġi f'konflitt ma' nisoħra jew di tollija għal livell Ewropew għandek dibattitu kbir politiku li fih qegħdin bħalissa din mix ħaġa ħażina laqqas. Ejja issa nidħlu lej jamlu il-parlamenti nazzjonali fil-proċeduri wkoll. L-ewwel hemm stadji differenti fil-paper, fil-briefing jiena semmejt tliet stadji l-ewwel. Il-parlamenti nazzjonali għandhom rwol fil-preparazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment id-direttivi qed nillimita li nnifsi għalihom. M'għandhomx rol fl-adozzjoni nnifisa imma fil-fażi ta' implementazzjoni, speċjalment fit-trasposizzjoni iva għandhom rol u ħafna drabi il-fazi li ninsewija il-fazi ta' evalwazzjoni studji differenti f'daw l-aħħar 15-il sena mal-Ewropa kollha naħseb il-kollega tajjeb tiegħi il-professur Smith ħajjejt xi ħaġa fuqha f'delwaqt aħna għandna problema bil-feedback loop fil-leġiżlazzjoni Ewropea meta xi ħaġa tmur ħażin fi stati membri meta jkun hemm it-trasmissjoni ta' direttivi huwa differenti li nkonsidrawha dik li namendawha għax tidħol f'sitwazzjoni li ħajkollok terġa' tirrinegozja. Il-Parlamenti Nazzjonali huma importanti ħafna bħala monitor ta' l-avvenimenti li jiġru u jistgħu eh, jatuna avviż jibatu eh, alarm illi jisma' xi ħaġa sejra ħażina u jsemmuha din fil-Kunsil tal-Ministri mingħajr ma nerġgħu nidħlu f'round twil u komplikat ta' negozjati mill-ġdid. Imma ħaniġu fil-għall-ewwel parti importanti jiġifieri rwol tal-parlamenti nazzjonali fi stadju informali qabel ma tibda id-direttiva, meta d-direttiva tindba abbozz ta' id-direttiva jindba tilhom għall-ewwel darba. <clears throat> jekk toqgħod tistenna sakemm tirċievi il-proposta tal-Unjoni Ewropea qudiemek, il-parti kbira tal-lażliet ikunu diġà issolidifikaw ruhom b'xi mod, allura tistgħu taraw li il-Parlament Nazzjonali, per eżempju renju Unit, għandu politika għadhom għandna, għadhom għandna għal tlieta u erba' xhur, għandhom possibilità li jibatu il-fuq il-pozizjoni tagħhom kull darba meta tidher qudiemhom green paper jew white paper u jippruvaw biex joħġu pożizzjoni bħala Parlament Nazzjonali fi direzzjoni tal-Gvern jew tal-Kummissjoni. Fil-parti kbira tal-każijiet, il-Parlamenti Nazzjonali eh, ikunu involuti eh, fi proposta tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea fil-moment meta tindbat lilhom u hemm sistemi differenti fejn ikollhom minn fejn ikollhom l-informazzjoni, ġeneralment hemm is-sistema triage, kumitat jew standing committee mal-Ewropa kollha fil-Parlamenti Nazzjonali u dan din xi ħaġa li importanti din nistgħu għandna niddiskutu u di din m'għandniex pozizjon importanti x'nieħu għem. Are everywhere. Jiġifieri sistemi ta' triax qegħdin kullimkien, u mbagħad għal direttivi importanti proposti ta' direttivi għandek sis-sistema ta' riservi ta' studji l-scrutiny reserved. Iġfirek il-parlament jgħati skrutinju sieħ l-proposta, allura, illum il-ġurnata, f'ħafna parlamenti nazjonali tal-Unjoni hemm dawn ir-riservi ta' skrutinju. Dan ifisser li l-Parlament jista' jsaqsi l-Parlament biex eh, iwaqqaf negozjani kemm il-Parlament jieħu pożizzjoni. 12 eh, sen ilu Danimarka u Renju Unit biss kellhom dil ħaġa. U mbagħad f'daqqa waħda kulħadd kellu ir-riserva ta' studju biex e- bekk jihdu kontroll tal-pożizzjoni tal-gvern fil-Kunsill u issa qed taraw riservi ta' skrutinju kullim kien u eh, hija biċċa xogħol naturalment li tagħmilha imma ma tintużax daqshekk. Kena informazzjoni mis-Sinjura Ferrara u Dr. Gershtal kif il-Parlament jużaw l-istrumenti tagħhom biex jieħdu pożizzjoni viżavi il-gvernijiet tagħhom. Ġifiri jistgħu saqsu mistoqsijiet, hemm riżoluzzjonijiet, kull tip ta' strument insomma jeżisti u eh, dawn bekk jinfluenzaw il-pożizzjoni li jumbat se tittieħed fil-Kunsill Però għanna strumenti ġodda issa id-dialogu politiku fejn huwa possibbli għal parlamenti nazzjonali biex jisemmaw il-vuċi tagħhom, jagħmlu petizzjonijiet lill kummissjoni bħala standalo anka Malta tista' Malta hija gżira żgħira, e, hija e, stat importanti imma mhix kbira, Malta tista' tikteb itra l-Kummissjoni u l-Kummissjoni tweġibha. Ġifieri mill-2006 kienem 5,000 opinjoni ta' dan it-tip li ġew diretti lejn il-Kommissjoni u l-Kommissjoni tqishom jiġifieri din hija xi ħaġa tajba ħafna l-Ewropa u għall leġittimità tal-leġislazzjoni Ewropea. Issa, se ngħaddi fil-qasir ħafna għanna wkoll il-cards, il-yellow cards u l-orange cards, dan waslu bħafna banda. meta daħlu bit-trattat tal-Lisbona, il-yellow cards intużaw biss tlet darbit u la darba edna kollox eh, hija xi ħaġa simbolikament importanti imma mhix effettiva fil-prattika. Vera diffiċli li tkoordina il-parlamenti kollha biex jiġu pożizzjoni koordinata fi tmien ġimgħat eh, ta' almenu terz tal-parlamenti nazzjonali kollha Jiġifieri simbolikament hija importanti ma fil-verità ma tantx tat eh, riżultati tajbin fil-qasam tal-yellow cards. Id-dialogu politiku hija xi ħaġa ħafna iktar importanti issa. Dak huwa xogħol importanti u l-influenzi kollha li l-Parlament jista' jkollhom waqt in-negozjati. U uh, dejjem qed iżidu r-rwol tagħhom f'dawn il-fażijiet ta' negozjati b'kull modu. Din hija xi ħaġa tajba nitkellem fuq aktar tard. Issa fit-trasposizzjoni hawnhekk għandna ftit affarijiet aktar tekniċi Il-parlamenti għandhom rol kbir fit trasposizzjoni ta' direttivi tal-Unjoni, Sinjura Ferrara għal ħaġa dwar dan fl-Italja, Iva naturalment, imma lażliet il-kbar ikunu saru mbagħad inti hemmhekk tkun qed timplementa titra tagħmel trasposizzjoni ta' direttiva tal-Unjoni fil-leġislazzjoni nazzjonali tiegħek. Kif tagħmilha dil biċċa xogħol? Dan jiddependi ħafna fuq l-istrumenti, fuq il-metodi disponibbli għalik, eh, x'inhi l-kostituzzjoni tiegħek, x'tip ta' strumenti għandek. Eh, f'kull tip ta' riċerka aħna naraw illi Jekk Parlament Nazzjonali u impenjat waqt il-fazi ta' negozjali ta' negozjati, jekk kellhom diskussjoni fuq il-gvern tagħhom għal proposta fuq direttiva tal-Unjoni, allura it-trasposizzjoni tkun iktar faċli. Is-sorpriża tkun xi parlament illi jispiċċa b'direttiva fih danu u eh, ma jkunx ta' sembu, allura jkun preparat tajjeb trasposizjoni sessir aħjar dejjem naturalment. Hemm preferenza eh, kbira għal leġislazzjoni sekundarja. Imma dan jiddependi naturalment fuq il-mod ta' kif eh, tista' tuża l-istrument fil-liġi kostituzzjonali tiegħek memx eh, Philosopher's Stone għawnek kienem il-gvern Olandiż għalina isma morru fl-Europa u sibulna e, trik biex e, inħaffu il-proċessi għaliex fl-skorbort maħnix fej edin, aħna nixtiqu li naġlu it-trasposizjoni. Sibu xie ħaġa araw x'jagħmlu id-Daniżi, il-Finlandiżi pereżempju. U morna d-dar b'ħafna tekniċi differenti, per eżempju, kien hemm teknika dak iż-żmien fl-Italja illi speċi kienet tal-liġi tal-omnibus darba fis-sena kellek liġi sejċ kien jisema eżatt jgħid il-kellim, imma insomma, ġifiri kull sena kellek liġi timplementa kollox jew fi Slovenja jużaw l-Emergency Fast Track Lane. Kollox dertaja fuq il-karti ma xejn ma ħadem fil-verità. Trasposizzjoni tajba u ta' malajr tiġi minn impenn. Impenja ruħek bħala parlament jekk tkun għamiltila skrutinju tajjeb allura e, tista timplementa mbagħad m'hemmx maġija f'dan kollu. Kien hemm ħafna diskussjoni wkoll fuq it-teknika jekk għandek x'tikkopja, jew tagħmel il-gold plating u hemm double banking ukoll. Imma dawn huma kollha klim, imma mhix problema kbira la fir-Renju Unit u la postijiet oħra il-gold plating jiġri xi kultant. Issa, niġu għal rimarki finali. Emmin jgħid għaliex uh, gvern nazzjonali, Parlament Ewropew, għaliex toqgħod issaħħaħ il-pożizzjoni tal-Parlament Nazzjonali fil-proċess tal-leġislazzjoni. Għali naħseb għala sew il-parlamenti nazjonali f'din il-fazi tal-integrazzjoni Ewropea l-Ewropa qed issir aktar politika. Din hija xi ħaġa tajba. Hemm dibattitu politiku, hemm affarijiet kontroversjali, imma din hija demokrazija ta' vela, jiġifieri għalli Brandi għamel dan il-punt f'dokument il-Parlamenti Nazzjonali huma ta' importanza kbira għal leġittimità tal-politika Ewropea. U għalhekk jiena imħasseb dwar din il-biċċa xogħol. Għattarawa fuq l-slide. Il-komitoloġija. Mill-2010 l-Unjoni Ewropea qed tiddelega l-poteri leġislattivi tagħha lil l-Unjon ta' drastika ma li jenna ħamra. Dak juri l-ammont ta' leġislazzjoni ta' implementazzjoni mill-Kommissjoni, ġifiri mish taħt artiklu 290 eh, aħna kridna wara l-Lisbona illi l-Parlament ikun eh, jista' ħares fuq leġislazzjoni delegata. Imma Kif qegħdin taraw il-leġislazzjoni delegata hija rari mhux ħażin. U ċ-ċirku kollu ta' komitoloġija issa waqa' taħt 291 u dak li qed jitħasbu fuq ħafna parlamenti nazzjonali u ċ-ċittadini ġifiri leġislazzjoni teknika. L-aħħar slide li għandi għalikom u senżon fil-qasir ħafna għax nafli qed toqmos President għaddew li 15-il minuta. Imma ċertu parlamenti nazzjonali qed isiru aktar importanti minn by standards issa saru team players u din hija xi ħaġa importanti ħafna din hija pożittiva eh, rigward il-leġittimità demokratika l-IWM qed jaħdem kif suppost imma dialogu politiku verament jaħdem tajjeb. Għana ninvestu f'xi ħaġa li tagħmel dan ix-xogħol, forsi nistgħu nelaboraw fuq dil ħaġa. Issa, m'hemmx eh, soluzzjoni għal trasposizzjoni maġla, m'hemmx maġija, timpenja ruħek fuq livell ta' Parlament Nazzjonali tista' tgħinek taġġel fit-trasposizzjoni issa il-komitoloġija eh, din hija xi ħaġa ta' qabel Lisbona li taqa' taħt artiklu 291 għaliex din tista' tkun daqa ta' ħarta għall-Unjoni. il-votanti Ewropej iridu is-sem tagħhom hawnhekk u rridu jiġu inklużi. Grazzi ħafna tal-li smajtuni. Molti grazie professore. Adesso uh, vorrei dare la parola alla professoressa Melanie Smith, reader in Nadu al għal kollega Tana eh, mill-Università Cardiff fil-Skola tal-Digi, Kwarta. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Vera qed nieħu gost illi qed hawnhekk u tal-istidintuni. Grazzi tal-istedina. Ir-rapport tiegħi u fuq l-implementazzjoni u l-isfidi li ġib magħha il-liġi tal-Unjoni fuq livell nazzjonali. Jiena koprejt dan fil-rapport tiegħi imma l-preżentazzjoni se fuq il-ksur u fuq dan se nitkellem illum Ir-rapport tiegħi ikopri data aġġornata fuq il-ksur, però dak li se nagħmel fih 15-il minuta huwa ftit ħafna. Però jiena rrid inkopri tliet affarijiet illum jiġifieri l-approċċ ġdid tal-Kummissjoni lejn l-infurzar, speċjalment bħala aġenda aħjar tal-Kummissjoni u l-bidliet li din ġabet tal-politika fuq il-ksur sanaddi data tal-ksur, anki data tal-2018 li għadha mhux disponibbli għal pubbliku u fil-qasir fl-aħħar nixtieq nitkellem ukoll fuq l-implikazzjoni għarwol eh, tal-Parlament Ewropew eh, inkompli fuq rimarka li għadek kif għamil pal istituzzjoni illi żom kontabli l-Kommissjoni. Ir-rwol tal-Parlament f'dan il-kas huwa importanti ħafna taħt it-trattati. Mela, għandkom slide li twaħħax. Eh, qed tagħmel punt sempliċi ħafna Iġifiri, meta nataj din l-sfida mill-parlament kienet, x'naħsbu bl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni? Iġifiri, aħna nifmu trasposizjoni mill-Parlamenti Nazzjonali ta' direttivi, però nifmu koll li hemm miżuri oħra ta' implementazzjoni li jittieħdu minn ċertu atturi ġifiri amministraturi lokali, atturi privati, anki regolaturi u entitajiet oħra. Dan kollha implementaw il-liġi tal-Unjoni u dan din l-istempa suppost qed tispjega eh, l-istadji li fi jista' jkun hemm redrift, jiġifieri kollok l-opportunità li tmur li mill-intenzjoni partikolari tal-liġi tal-Unjoni, ġifieri jekk eh, taħt kull livell ikun hemm din il-possibilità u allura li konna implementazzjoni tajba hija xi ħaġa diffiċli ħafna. Issa, jina hawnhekk xtaqt ukoll insemmi l-agenda tal-Kummissjoni għal leġislazzjoni. Artiklu 258 il-mekkanizmu ta' ksur u artiklu 260 is-sezzjoni finanzjarja. Ġvien se tkellem fuq il-mekkanizmu ta' ksur, infringement mechanism. Mela, il-Kummissjoni enfasizzat l-importanza ta' inforzar effettiv tal-liġi tal-Unjoni u starret ukoll x'se tagħmel fuq il-ksur, se tiffoka aktar fuq mekkaniżmi bażati fuq il-konformità. Jiġifieri se jkun hemm enfasi li se tonqos fuq is-sanzjonijiet legali permezz tal proċedura ta' ksur. Din għandha implikazzjonijiet għall Parlament Ewropew bħala forum ta' kontabilità u bħala wkoll leġislatur kif spiega il-kollega qabli ħafna mill-leġislazzjoni li issa qed issir hija permezz ta' atti ta' implementazzjoni minnaħa tal-Komissjoni li teskludi l-Parlament jiġifieri dan qed imur li lin mill-proċedura regolatorja normali u għattaddi fidej il-Kommissjoni fil-fatt permezz ta' regolamenti ta' implementazzjoni dan ifisser li l-Parlament għandu inqas vuċi f'termini tal-mekkanizmi tal-rapportaċ tiegħu il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u tal-Peti, per eżempju, u din hija problema. F'termini prattiċi kien hemm tled bidliet speċifiċi għal politika ta' nfurzar tal-Kummissjoni l-ewwel ħaġa l-Kummissjoni għalet li se jkun hemm approċċ aktar strateġiku biex nimxu eh, fuq il-ksur, ġifiri se tagħti priorità skont l-element politiku lil dawn lil dan il-ksur u li u pajlit issa se jitneħħa dan beda jsir mill-2016 u jekk tħares li r-rapport tal-2017 tara li ftit każijiet fliw pilot jiġifieri sal-aħħar tal-2018 il-proġett il pilot qasib jintuża. U dan huwa importanti għall parlament Ewropew li ħela ħafna ħin jipprova jieħu data mill-pilot. Issa, il-Kummissjoni qed tenfasizza mill-ġdid fuq in-notifika tar fit-tard. Issa se jkun hemm routine request għal kanali eh, taħt artiklu 263, jiġifieri dawn huma bidliet konkreti li huma għamlu. Il-prezentazzjoni tiegħi mimlija eh, charts jiddispjaċini dwar dan, sanżomma fil-qasir dinja data mill-aħħar ħames snin tar-rapport annwali tal-Kummissjoni xtaqt nitkellem fuq il-każijiet li qed jitniedu il-każijiet ta' ksur għax jidher li kien hemm numru inqas ta' każijiet ta' ksur u hu kien hemm biex 716 il-każ li bdew din is-sena meta mqabla mas-sena li għaddiet. Jekk tħares lejn din id-dejta ma' żmien tara, il-dejni fil-verità per medja 820 każ kull sena. Issa jista' jkun hemm li jkun hemm xi u dan għandu xaqsam ma ħaġa speċifika, jiġri kemm direttivi jaslu għal dak il-periodu ta' tranzizjoni, ġifri jekk ikun hemm eh, tnaqis eh, fid-dati ta' trasposizjoni, joqsol każijiet jekk ikun hemm rata għolja ta' deadline ta' tranzizjoni se jkun hemm l-oppost, iġifiri. Il-numru ta' kazijiet ta' ksur waqab 27% u n-numru ta' trasposizjonijiet waqab 31% ġo qed tara relazzjoni bejn żewġ figuri, iż-żewġ dejtas. Però naħseb illi eh, kollox ma kollox eh, naraw li hemm stabilta. Issa rigward ix xejrit tas-settur fl-aħħar ħames snin, naħseb nistgħu naraw illi Kif rajna fil-prezentazzjoni ta' dalodu tal-ambjent, l-ambjent jibqa jiddomina l-istadji kollha tal-proċedura ta' ksur, bl-eċezzjoni tal-ilmenti li rċevew fl-2017 u l-akbar ilmenti kienu fil-ġustizzjat minn 164. L-ambjent ġittini f'dak il-każ, imma barra dan eh, L-ambjent kellu l-iktar files pilota ġodda u kellhom l-iktar files miftuħin fi proġetti pilota, jiġifieri tieni ċar turi illi f'dawn l-aħħar snin, anzi f'dawn l-aħħar 20 eh, sena, l-ambjent dejjem ikun fuq l-istatistika l-iktar olja wara jħem it-trasport u l-istabilta finanzjarja, jiġifieri l-każijiet ta' stabilta finanzjarja ta' l-2018. F'terminu tal-każijiet eh, li l komissjoni referiet l-orti taħt artiklu 258 l-Komissjoni referiet 28 każ eh, l-iktar li kienem fl-ambjent, fis-suq intern u fil-ġustizzja u l-istati membri bl-aktar każijiet kontrihom eh, huma l-Italja, l-Ungerija u l-Polonja, skużawni l-miktubin daqshekk żgħar, meta nitkellmu fuq xamel l-orti fl-2017 fil jiġifieri sentenzi tal-orti, il-orti ta' 16 sentenza taħt artiklu 258 kollha favur il-Kummissjoni u l-istati membri l-aktar nqataw sentenzi għam kienu l-Ġermanja, l-Greċja u l-Portugal. U l-iktar setturi prinċipali hawnhekk kienu l-ambjent, it-taxxa u t trasport. Kien hemm sentenza taħart taħt artiklu 262 kontra Spanja fu Freedom of Establishment. Iġifiri bħala sommarji u id-data tal-2017 turi li l-istess setturi u ma dejjem problema. Iġifiri mill-pilots eh, għal-rati, eccetera, eccetera. Minkejja l-użu ta' għodda ta' konformità għas settur ta' l-ambjent eh, xorta jibqa l-iktar settur bi problemi. Issu internu trasport u kol jidru ta' spiss waqt il-proċedura ta' ksur dan huwa konsistenti ma' dejta illi kellna f'dawn l-aħħar 20 sena. Imma fl-aħħar sentej u tlieta Wara l-ambjent, it-taxxa u l-stabilità finanzjarja huma setturi li dejjem qed jidru aktar f'każijiet ta' ksur, jiġifieri din id-dejta hija konsistenti kompletament ma' riċerka li għanna fuq il-barriri sperjenzati mill-Parlamenti Nazzjonali fil-leġislazzjoni tal-Unjoni. Dawn jgħidulek illi mm, oqsma komplessi bħal protezzjoni tal-ambjent, it-taxxa, ir-regolament ta' finanzi, dawn huma oqsma illi huma sensitivi fuq livell politika. Dawn eh, huma illi l-iktar jisibu problema fl-implementazzjoni dawn l-iktar osma illi huma problematiċi. Dik hija data li hija disponibbli pubblikament u bagħad jiena għamilt ir-riċerka tiegħi fid-data tal-2018. Jiġifieri l-Kummissjoni ma tirrapportax id-data tagħha ta' ksur għaparlu li tal-2019. Imma dejta fuq iksur huwa minn jannar sa' ottubru. 2018. Sissa ma' 17 ta' Ottubru kien hemm 27 każ li ġie referut tal-qorti. Is-sena l-oħra 28 biss. It-tlet setturi ewlenin li jiġu referuti huma l-ambjent, it-trasport u l-enerġija kif qed taraw dan il-punt eh, ħafna ħafna iktar każijiet illi qed jiġu mres ġifieri fil-2017 kien hemm sitta biss. Fil-2017 kollu, issa s-Ottubru diġà hemm tnax. Fuq sanzjonijiet eh, finanzjarji kien hemm każ kontra l-Irlanda taħt 262 fuq l-ambjent. U sanzjoni finanzjarji ġiet imposta mill-qorti kontra l-Greċja Issa dadu għal parlamenti nazzjonali, hemmhekk ir-rapport qed jidentifika xi għaxar fatturi identifikati fir-riċerka li kontribuċu għal xkira l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Minn dawn l-għaxar fatturi tlieta biss huma fil-kontroll dirett jew indirett tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Dawn qegħdin fuq l-slide. Komplessità baxxa. Inqas ma tkun komplessa l-liġi, iktar faċli timplementa. Iktar sempliċi, iktar ħir l-implementazzjoni. Din hija responsabilta ovvjament tal-Kummissjoni meta tfassal il-leġiżlazzjoni imma wkoll il-Parlament meta fil-fatt jiġi biex jimplementa biex implementa dik il-leġizzazzjoni, implementazzjoni tal-liġi fil-fat qed jinżamm b'inbidunet fil-fassil tal-leġizzazzjoni. Tieni fattur. Infurzar nazzjonali u monitoraġġ. Ħafna parlamenti jixtiequ jaqtaw il-burokrazija Dan fattura li nuru il unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea implementata fl-Stati membri. Il-Kommissjoni wkoll qiegħda tinvesti rizorzi fil-taħriġ amministrattiv u l-kapaċità stati membri biex ikun jistgħu jagħmlu dan l forzar u monitoraġġ. U fl-aħħar aħna għandna l infurzar tal-liġi tal-Unjoni. Minkejja il komissjoni għandha responsabilità primarja l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u sezzjonijiet tal-Unjoni, il-Parlament għandu rwol importanti x'jaqdi kemm eh, għal ċittadini biex ikunu jistgħu jgħidu x'idejjaqhom u l-elementi tagħhom u mbagħad ukoll mod kif inti l tkun tista' żżomm responsabbli ġifieri x'qed ngħid kelmtej fuq il-mekkaniżmu ta' rapportaġġ ta' ġuri b'rabta mal rapporti ta' monitoraġġ annwali. U dan huwa kruċjali biex inti kummissjoni tkun responsabbli. Għonek fuq l-screen qed taraw il-kien hemm 10 eh, snin ta' rapporti. U hawnhekk il hemm il analiżi kontestwali klassifika ta' esattament x'tagħmel u ma jagħmilx il-kumitat. Il-Parlament tal-Komitat Affert Legali jiżad il-mekanizmu biex jitkellem fuq il- kwestjoni ta' politika tal-jum e, tal-ġurnata e, u dan huwa mekkaniżmu politiku. E, mbagħad dan huwa marbut mal-fatti li aħna nridu nużaw il-nżommu il-, il, il, il, il, il, il, il, il Eh, kumitat bħala responsabbli, kumitat li korrespondżom il-kumitat responsabbli bħala gwardjan ta' trattati. L-ideja li jkun hemm trasparenza ta' dak indux xaqsam fejn kun ġara il-ksur tal-liġi tad-data pereżempju. il Il-pero li għandek huwa li l-ġassjoni fuq regolamentazzjoni ma tanċi hija daqshekk il-fuq fil-lista, ġifiri naħseb li l-Parlament jagħti każ implementazzjoni ta' inizjattivi ma' tajjeb regolamentazzjoni tajjeb. U għasa paħir nifukaw fuq hekk ukoll għaliex jekk il-Kommissjoni ħadd idbiet dawn it-tip ta' mekkaniżmi. Mela skrutinju tal-Kommissjoni wkoll trid tiffoka fuq dan ir-regolamentazzjoni aħjar. Per eżempju, kumot kwantitattiv u kwalitattiv x'tip ta' effetti kollu ġifieri għandek dawn il-anki eh, revizjonijiet. Daw kif jikkontribwixxu biex niksbu l-implementazzjoni tajba tal-liġi. Jekk il-Kommissjoni se tqassam il ħatuża il-ħin kollu u żmien kollu tiegħu, mela irrit ikun responsabbli. Tajb li notaw illi minn mindu hemm il-pilot li qed jitneħħa bil-mod il-mod għal xi ħanoqogħdu naraw id-data kollha provaw nġibu d-data.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 ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. L-attività tal-Parlament Taljan brabta ma' l-attività ta' riċeviment u attivazzjoni u implementazzjoni tal-liġi Ewropea hija waħda riformata ħafna f'dawl l-aħħar snin. U dana fid-dawl ta' riforma li tkun li saret 2012 b'liġi 2 ta' erba' li fil-fatt organizzat mill-ġdid il-proċess kollu billi tirdoppja liġi waħda f żewġ dispożizzjonijiet leġislattivi. Żewġ eh, leġizlazzjonijiet biex inkun nistaw nħaffu il- l-implementazzjoni tas sistema tagħna. Allura dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet huma l-liġi ta' delegazzjoni Ewropea illi jiġbru fihom id dispożizzjonijiet ta' delega l gvern li huwa neċessarju għal riċeviment ta' direttivi komunitarji. Użbat, il-liġi Ewropea irrid tigarantixxi direttament il- illi l-ikt Ewropea liġi ti tkun konformi ma' jew injata ma' dik Ewropea. Għalfej ir-riforma għaliex fil-mod kien hemm eh, staġnar minħabba eh, ma kienx hemm approvazzjoni ta' xi dispożizzjonijiet li kellna fi tfassil ta' proposta liġi komunitarji illi fil-fatt kienu mblokkaw ir-rotta parlamentarja u waqfu illi jkun hemm l-implementazzjoni tal-liġi. Dak ir-riċeviment. Allura edna li tajjeb illi nirduppjaw dan naqsmu fitnej dawn dan istrument biex ikun hemm iktar puntwalità u anki il-ħeffa f'dawk li huma obbligi komunitarji imma wkoll min-naħa l-oħra li neskludu il- li fil leġiet Ewropej indaħlu materjal barrani jew eh, estern li ħajxekkel għal dan il-allinjament f'waqtu tal-liġi Taljana ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Mela, din liġi xqattajt, il-liġi ta' delegazzjoni Ewropea tiġbor fija il-delega eh, għall-gvern għall-implementazzjoni ta' t-leġizativi Ewropej. U jġbor fiħu kol il-mekanizmu eh, sanzjonatorju fil-mekanizmu ta' implementazzjoni ta' regolamenti Ewropej u jiġbor fiħu kol prinċipji fondamentali għal kwistjonijiet ta' kompetenza ta' reġum. Il-liġi ta' delegazzjoni Ewropea tiddefinixxi il-prinċipji u il-kriterji ġenerali ta' din id-delega fejn il-gvern irrid iżommija. U fost daw jintroduċi wkoll il-proibizzjoni ta' klim sejħ gold plating jew il-proibizzjoni li wieħed jadotta livelli ta' regolazzjoni iktar stretta brabta ma' dawk li huma mitluba mid-direttivi nfushom. Barra minn hekk, il-liġi tad-delegazzjoni Ewropea tista' tintroduċi prinċipji speċifiċi u kriterji ta' direttivi addizzjonali illi l gvern kellu jaċċetta. Fil-liġi Ewropea e, tin istrument huma miġburin fin-nor regoli ta' implementazzjoni diretta biex wieħed ikun jista' jaqtfa' rimedju f'każijiet ta' rċeviment mu ma jkunx korretta regola Ewropea. Illi eh, ikollok proċedura ta' tlet ksur kif ukoll il-liġi Ewropea li ta' tissistemizza l-affarijiet. Hemm fejn il-gvern jirrikonoxxa il-bażi tal- tal-biet li saru Una tal-gvern barra minnek kienem u kol progress dak li juma li rikonoxxuti l-mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni ta' tratta l-ftemiet li kunu ġew firmati bil-Unjoni Ewropea. U barra minnek hemm ukoll żewġ eh, regoli differenti minn daw l-inġiliet partikolari. l għalideja ideja kienet il-wieħed iħabbat wiċċu mal- obbligi Ewropej daħallhom fil-liġi tagħhom mela kif jaħdem dan il-Parlament. Il-triq parlamentarja tgħid illi la bozz tal-liġi Ewropeja u ta' delegazzjoni Ewropeja żewġ liġijiet ġifieri jeżi eżaminati f'sessjoni Ewropea illi tinvolvi l-komitati permanenti kollha tal-Parlament. Fil-Kamra Eh, l-eżami studju jisir mill qed imexxi eh, jiena nagħmel parti minn dan il-bord qed imexxi u bħala parti ta' kompetenza rispettiva kważi it il-Kommissjoni oħra permanenti. Xtaqna din il-riforma għamlet iktar effiċjenti il-fazi tar-regoli Ewropej fil-liġi Taljana fil-ħames snin ta' qabel ir-riforma kienet użata u daħlet għal approvazzjoni kull sena ta' żewġ liġijiet ta' delegazzjoni Ewropea u mhux Ewropea bitul ta' xogħol ta' xi ħames sitt xhur kull sena għal eżami u l-approvazzjoni definittiva ta' żewġ liġijiet. Dan il-mod dawn l-aħħar ħames snin il-Parlament Taljan seta' jiggarantixxi il-puntwalità u l-ħeffa fil-implementazzjoni ta' dawn l-obbligi Ewropew Ewropej f'kull sena ta' riferiment. Infakka li din il-leġislatura provajna la bozz ta' liġi ta' delega Ewropea li aħna eh, kif ġibtami, approvajnija s-ġemna tajnilu. ilu Eh, issa għallum il-ġurnata ijed eh, għoddim il-sena. Fejn diskutu il-liġi Ewropea illi taddi u koll fissala. sala Ġbina u satmi mis-sena il-Parlament Taljan ħajkun ikkonkluda bil-approvazzjoni tal-liġijiet illi konstituixxu il-qalba tal-, -liġijiet, integralità tal-implementazzjoni u allinjament mal-liġi Ewropea. X'inhu ma l-effetti pożittivi tar-riforma? Jiena qed insemmi t-titip li sar fuq l-istat tal- eh, xogħol tal-kas pendenti fid-dawl tal-Italja, speċjalment fl-2014 Novembru 2018, proċeduri ta' ksur naqsu minn 121 sa 78, 70 għal ksur ta' drittijiet tal-Unjoni u 8 għal eh, id-direttivi li ma ġewx implementati imħarsa kif suppost. Ir-riforma tal-2012 jagħmel tal-immod illi aħna dejjem neżerċitaw bħala eh, gvern il-xqed f'dak li huwa il-ksur għax aħna eh, Eh, u kol pala gvern jridu jmorru kull tliet xhur biex nagħtu għam lista ta' sentenzi mill qorti ta' ġustizzja u għalda stad kull tliet xhur jirriforma l-Parlament u kull sitt xhur jinformhom fuq il-konsegwenzi eventwali ta' natura finanzjarja. Barra minn hekk irid nagħtu ġustifika l-Parlament għal tardijar fil-ċeviment tal-partiti Ewropej Eh, fejn il-gvern tagħna u l-komunikazzjoni tagħna fuq il-bidu tal-dawn il-proċeduri ta' frazzjoni huma sinifikattivi hawnhekk dan ir-rigward. Għal dak li għandu x'jaqsam is-sentenz li wieħed jista' jgħid ili regolament tal-Kamra eh, fil-Kamra tal-Deputati ħajadu għal eżami tas-sentenza tal-Qorti ta' Ġustizzja minnaħa tal-Komitati Kompetenti u permanenti. Dawn jistgħu jesprimu parir għall gvern fuq in-neċessità li jkollna inizjattivi jew tisħif fisem il-gvern anke għal dak li huma l-kriterji fejn li aħna irridu niksbu. Il-liġi kollha Taljana hija biex tigarantixxi l kompatibilità bejn il-bozzi tal-liġi kollha tal-jani u l-regola Ewropew dan ukoll huwa suġġett eżami kontinwu min-naħa tal- Kumitat tiegħi li għata politika Ewropea li titrasmetti il-parriġi ehm, ta' opinjonijiet tagħha il kumitati kollha, mbagħad dan iqisu dan fid-dawl tal-leġiżlazzjoni tagħhom.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 Ningrazzja aktar li tajtna ċansi li nkunu hawnhekk biex natu skambju ta' informazzjoni biex nkunu nafu x'qed jiġri wkoll f'parlamenti oħrajn f'dan argumentant importanti li qed neżaminaw illum għall-Parlament uh, Repubblika Griega huwa dibattitu attwali ħafna dan minħabba li għaddejjin minn eh, periodu fejn nippruvaw nerġgħu nizamminaw eh, affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal leġislar eh, Ewropea ex ante ex post. Dawn kollha affarijiet li jagħtuna ċans li neżaminaw jekk wieħed jistax jimplementom dejjem jkollu palaqan it-titjib ta' leġislazzjoni għal ġid tal-interessi pubbliċi il-pis tal-trasposizjoni huwa eh, li aħna minna il- eh, esperjenza tal-parlament tagħna f'dan is-settur huwa limitat minkejja dan però jeżistu ċertu idejat fejn aħna li aħna rridu indaħlu fis-seħ biex naħolqu qafas regolatorju. aħna hawnhekk qegħdin nippubblikaw eh, proposta il delegazzjoni permanenti tal-Unjoni Ewropea tinforma r-rappreżentanti tagħna eh, il-ministeri kompetenti eh, u e, barranin rigward l-inizjattivi li ser jittieħdu fuq livell Ewropew. <coughs> Rappreżentanti nazzjonali jitkellmu mal-komitat ta' parlament u koll ma' żewġ komitati nista' nipparteċipaw għal konsultazzjonijiet u dan jikkontribwixxi biex nifamiljarizzaw ruħna ma' min ser jiddeċidi fuq il-futur tagħna fuq livell għalmenu ta' kontroll ta' sussidjarjetà u των αρμοδίων χειριστών των Υπουργείων da u pożizzjonijiet oħrajn u li jgħin il-persuni responsabbli eh, biex li huma rappreżentanti tal-Ministeri. Scheviju nomothetikis prax. L-ewwel ġimma ta' diskussjoni ta' proġett ikun informati il-Parlament bieħ. il-proċedura tkun interna tkun attuata li twasal prezentazzjoni tal-proposta sak biex jiġi attwat kontroll ta' sussidjarjetà. Il-Parlament Ewropew jippronunċja l-affarijiet kif se jmurru dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà ikun hemm dialogu politiku mal-Kumitat mal-Kummissjoni Ewropea billi tippreżenta opinjoni bixxol xogħol mal-Parlament Ewropew li għalihom ikun hemm e, dal-proposti leġislattivi jkunu maqudim magħhom biex ikun hemm evalwazzjoni. Is-sitwazzjoni legali tad-delegazzjoni permanenti tinforma il-ministeri kompetenti li min-naħa tagħhom jieħdu ħsieb il-proċedura tar-riċiviment anka segretarja ġenerali tal-gvern u s servizz legali bl-istess mod l-uffiċċju ta' koordinament ta' segretarja ġenerali jitlob il-Ministeru pjan tal-bidu li jinkludi informazzjoni f'dak li għandu xaqsam il-kompetenzi jew il-provvedimenti differenti li jkun hemm il-Ministeru jinforma l-Segretar Ġenerali tal-Gvern u Servizz Legali u delegazzjonijiet permanenti tal-Unjoni Ewropea il-pjan li jkollhom għar-riċeviment. U ikun hemm appoġġ għal ministeri kompetenti li jinformaw is-segretarjat permanenti il-suġġetti differenti. Id-deċiżjoni ministerjali tiġi eżaminata mis-Segretarju Ġenerali wara li tkun ġiet eżaminata mill-Uffiċċju ta' Koordinament flimkien mal-Uffiċċju Legali u kollox jiġi publikat fil-gazzetta uffiċjali. L-Uffiċċju ta' Koordinament wara li l-Ministeru ta' il-Ministeru relevanti jkun ra l-ħaġa jitkellem ma' delegazzjoni permanenti fuq ir-riċeviment tal-ordni. Tal Adattament U da permessa pjattaforma da kollu jiġi prezentat u id-direzzjoni ta' su intern fuq bażi annwali jippreżenta rapport fejn tiġi preżentata eh, rapport tal-pajjiżi membri. U d-deficit il deficit eh, permanenti tal-adattament. Il-Greċja kellha id-deficit li kienet differenti u tmin eh, pajjiż mit 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea mhux hekk biss imma l-indiċi ta' temperanza tal-miżuri tal-adattament tal-liġi Ewropea 0 eh, ta' 0.2% u 0.5% u 0.6%. Pajjiżi huwa wieħed mis-sitt membri jippreżentaw deficit li għandhom x'asma l-attwazzjonijiet ta' direttivi u t-tieni post eh, mill-Stati membri. Dan xtaqt nisqu li l-lan permanenti tal-Greċja huwa li deficit tal-abbattament eh, tal-adattament ikun eh, inqas jinżel wieħed fil-mija. Dan jibqa lan tal-prestazzjoni, sakemm il-prestazzjoni issib stabilità mingħajr ma ninsew illi irridu niggarantixxu l-integrità tal-leġislazzjoni tagħna nazzjonali li ssir flimkien mal- mal-Unjoni Ewropea allura l-antana huwa l-adattament li jiġi segwit minn għażla attenta ħafna tal-mezz anka permezz ta' adattament tal-proċeduri tar-riformi li hemm bżonn jisiru għal leġiżlazzjoni l-ġdida. Il-Parlament tar-Repubblika Greka ma ħadimx b'mod sistematiku fuq il-kontroll għall-adattament minkejja dan it-tendenza ġenerali kif kienet ġiet espressa b'sensiela ta' atti Huwa ċar li l-inizjattiva ttieħdet għal reviżjoni tar riformi u twassalna l-konklużjoni li anki aħna li għandna attivitajiet ta' kompetenzi ta' kontrolli rridu nattivaw ruħna f'dak li għandu x'jaqsam mal atti differenti li qed jiġu eżaminati. Kif diġa għedt l-iskambju ta' prattiki l-aħjar skambju ta' e, prattiċka, prattiċità jkun l-aħjar mod kif aħna nistgħu insibu l-mezzi neċessarji biex natwaw għal dan biex naslu għal dan il-an irridu nistudjaw il-każijiet ta' infrazzjoni illi għanna qoddimna fil-Qorti ta' Ġustizzja. Menis gnomis, etzjosta, napoktisume, safiko. Biex bekk jista' jkollna idea ċara ħafna nuqqas ta' koordinament reazzjonijiet u interessi u biex nindividwaw is-setturi fej nitqaw ħafna ma' problemi. Di l-proċedura tista' ssir prattika jekk ikun hemm kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea meta ikun hemm Eh, meta jinġabru id-denunċi minnaħa ta' ċittadini u l-Kumitat Petizzjoni tal-Parlament Ewropea tal-Parlament Ewropew dawn iridu jiġu notifikat notifikati li servizzju kompetenti tal-Parlament. Ikun utli wkoll li jkollna infrastrutturi biex niklassifikaw taċ ċittadini u biex mux borridni ta' dejta manka għal kull suġġett. Ikkun ukoll utli li jkollna intervisti mir rappreżentanzi ta' soċjetà ċivili u dan u dak li għajdu jiġi konsiderat ukoll fil-leġislazzjoni anka biex ukoll niddiskutu proġetti tal-Unjoni Ewropea biex ikoll hemm informazzjoni iktar konkreta nixtieq ukoll nara billi nisħaq illi l-fatt li ma jeżistawx mezzi istituzzjonalizzati tal-parlamenti li għandhom xjaqsmu maksurijiet tal- tal-prinċipju ta' proporzjonità, allura ċerti każijiet jiġu imblukkati. U nafu li li, li suġġeriment ma jkunx eh, meħut in konsiderazzjoni, dan ikollu żewġ riżultati negattivi. L-ewwel, il-proposti ma jkunux ma jittieħdux in konsiderazzjoni u l-proposti li ikunu dis diskussi jitilfu l-importanza tagħhom. U allura jkun hemm problemi fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-proċedura tal-artiklu 270 tal-FTU e, taffetwa id-dritt nazzjonali imma dak Ewropew imma biex ikollna attwazzjoni korretta jridu jiġu informati ċ-ċittadini u jridu ikun isiru familjari mal-miżuri proposti. l U da kollu huwa ta' importanza deċiżiva, grazzi ħafna. Grazzi, grazzi ħafna. Sur Sara Kjotis u issa nagħti l-kelma l kellim li jmiss is-Sur Brandner bil-Bundestag Ġermani. anke inti għandek 10 minuti ze. Iva, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjuri. Huwa ta' pjaċir għalija li jgħet pozizjoni li nindirizza din il-laqa bħala ċer tal-Komitat dwar affarijiet legali u e, affarijiet tal-konsumatur fil-Bundestag. Kien ta' privileġġ li nis li ħajt nitkellem wara l-Italja u l-Greċja. Grazzi għal punti interessanti li għajmu fil-Ġermanja meta nitkellmu fuq il-leġislatur nazzjonali u liġi Ewropea, dir prinċipalment kwistjoni ta' ir-rwol tal-Bundestag u l-Bundesrat fl-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Id-dritt ta' żewġ kmama tal-Parlament din imniżin fl-artiklu 23 tal-Kostituzzjoni. Issa dwar proċedura leġislattiva il-Gvern Federali Ġermaniż għandu dritt jirrapporta quddiem il-Bundestag. il-Bundestag huwa intitolat li joħroġ opinjonijiet u l-gvern huwa intitolat li jikkonsidruhom imma illum maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-partiċipazzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni ta' l-implementazzjoni tal-liġi sekondarja min-naħa tal-istati membri meta naraw l-applikazzjoni diretta ta' regolamenti et nitkelmu primarjament fuq direttivi. <clears throat> il-linja li tiddividi ben li taqsam bejn eh, direttiva u u liġi imbidlet matul is-snin fi kwistjoni ta' tekniċi u ambientali fuq naħa u regolament per eżempju fuq regolament fuq naħa l-oħra dwar dak li għandu xasem ma' protezzjoni ta' data per eżempju. Qabel ma nidħol fi żjed dettal fuq direttiva kontra regolament, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-implementazzjoni ta' direttivi fil-Ġermanja. Dak li ju kruċjali huwa dan. Jekk ir-rwol regolatorju ux mal-federazzjoni jew ma s-sittix l-endaw ġeneralment hija ħaġa ċentralizzata. Jiena kont fil-parlament ta' Twinem, allura għandi esperjenza ta' żewġ livelli ta' responsabilità. Direttiva fil-fatt tista' taffettwa il-livell federali u dak reġjonali Brabta mal-Unjoni Ewropea <clears throat> responsabilta għall-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea hija definita fil-liġi tal-Unjoni Ewropea direttiva tista' tkun implementata by permessa ta' digriet governativ jew digriet li joħroġ mill-Parlament. Hemm proċedura maqsuma f'żewġ stadji <coughs> bil-gvern ikun pożizzjoni biss li joħroġ digriet f'ċirkustanzi apposta kif hemm imniżżel fl-artiklu 8 tal-Kostituzzjoni. biex liġi tgħaddi għall-implementazzjoni ta' liġi Ewropea ikun hemm bżonn li jkun hemm proċedura eh, li tapplika li tapplika l-istess kif l-istess jiġri għall-liġi eh, nazzjonali. Ħanniġi sa fuq il-kwistjoni tal-għażla ta' strument legali mill laġislatur fi Brussell. <coughs> Iġifiri jew direttiva jew regolament Hawnhekk qegħdin naraw fi Brussell illi peress il-Kummissjoni għandha dritta inizjattiva kull ma jmur iż-żmien qed jintuża iżjed ir-regolament. U inqas id-direttiva fil-leġizlazzjoni fi proċedura ordinarja ta' leġizlazzjoni fl-2018 kien hemm 19 għat bażiku 33 ta' amenda adottati pala regolamenti u sid darbit inqas fil-kas ta' direttivi u fi snin preċedenti juru l-istess l-istess ideja. Ħanejt xi ħaġa oħra dwar id-direttiva kontra regolament. L-Unjoni Ewropea għandha għażla qudiemha proporzjonalità hija importanti taħt l-artiklu 296a. Wieħed A, tnej, tnej disa sitta wieħed A, illi jirreferi għal każijiet li permezz tagħhom proporzjonalità tiddeċiedi l-għażla. Taħt proporzjonalità l-Unjoni Ewropea bħala sustanza u forma mhux suppost li tmur l in mill-lan tal-leġizlazzjoni. Sussidjarjetà u proporzjonalità huma ddisinjati biex jipproteġu l istati membri kwistjoni jekk da kollux rispettat jew le. Meta naraw il-prattika ta' tejt ta' deċiżjonijiet kull kas għalih ma jistax ikun hemm użu awtomatiku tal-la direttiva u laqas regolament. Id-direttivi ġeneralment għandhom ikunu l-għażla preferita għax id-direttivi biss jissob b'mod ġenwin ikunu vinkulanti, jiġifieri jorbtu sa lan u mhux li lin minnu meta nżommu l-ispeċifiċitajiet nazzjonali. Dan isir relevanti qed jgħid il-kelliem meta il-liġi nazzjonali per eżempju il-kodiċi ċivili fil-Ġermanja li jmur lura sal-1896 meta liġi nazzjonali speċjalment meta tmur lura sekli hija taħlita ta' leġislazzjoni antiki ħafna u allura direttiva id-direttivi jistgħu jiġu applikati b'mod iżjed eh, malajr minn regolamenti. Fil-każ ta' regolamenti il-problema ġenerali hija l-implementazzjoni hija in-nuqqas li jkun hemm fl-implementazzjoni dak li bl-Ingliż ngħidulu implementation deficit. Lan huwa Lan huwa li ma nkunux kritiċi tad-direttiva tal-użu tad-direttiva ġifieri. Għaliex iktar użu tar regolament jista' joħloq problemi fuq livell tal-implementazzjoni tagħhom. l-infurzar tal-implementazzjoni fil-fatt unbat jiġi mafus l-isfel, jiġi sfurzat l-isfel, level wieħed l-isfel. Iġveri għall-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u l-kwistjoni jekk l-Unja Ewropea tużax il-mezzi tajbin da kollu ma suġġetti intelligent e, interessanti ħafna u ta' min jistudjom fi zjed dettal. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Onorevoli Branner, anka tal-li rispettajt iż-żmien. Niftaħ id-dibattitu issa biex nagħti spazju għall mistoqsijiet u l-kummenti tan-naħa min-naħa tad-deputati tagħna għandna madwar 15-il minuti. Ħan nagħti l-kelma lil min jixtieq intervjeni. Prego, onorevole Viland. Grazzi. Jekk kon revoli Dilant. Għandi mistoqsija lil kulħadd. It-titlu ta' dal-avveniment huwa li ninfurzaw id-drittijiet ta' ċittadinanza. U għanna l-possibilta' ta' sentenzi preliminari mill-Qorti Ewropea tal orti Ewropea tal-Ġustizzja ma rix noqgħod insemmi ismijiet ta' pajjiżi ta' stati membri imma għandi xi ngħid fuq dan. L-istati differen, l-istati membri differenti f'ċirkustanzi differenti jieħdu vantaġġ minn il possibilità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 Mela, Sur Smith, jew Sur Vince, għandkom xi kommenti xi tridu żidu. L-Onrifellu Buzuttil. And thank you. Grazzi ħafna u grazzi li kollegi kollha li tawna daqshekk prezentazzjonijiet interessanti. Kif qal kif kif għal kelim ta' qabli di diskussjoni nemmen jen għanda tkun ta' fuq iċittadin, Għax fl-aħħar tal-ġurnata, jekk l-Unjoni Ewropea ma tkunx implementata, huwa ċittadin li ħajbati, huwa ċittadin li se jitlef, jina insejt il-numru ta' nies li nirrappreżenta fil-parlament tiegħi li jiġu għandi u juru l-frustrazzjoni tagħhom li tant idumu l-affarijiet biex jiġu implementati d-drittijiet li huma mogħtija lilhom mill-Unjoni Ewropea u l-liġijiet tagħha. U dan ikun isir dan isir iżjed frustranti f'każijiet fejn ir-reżistenza tkun ġeja mill-awtoritajiet infushom. <clears throat> Allura, jinkiku niproponi li bħala parlamentari aħna nisħu ftit iktar fuq xiġri jew x'għandu jiġri f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tal-Unjoni Ewropea mhix qed tiġi implementata għax qed tiffaċċja reżistenza mill-gvernijiet nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali infushom. Issa U d-dim daw id-difikultajiet jiena nixti impoġġi fuq il-mejda żewġ punti li jiena naħseb għana nisħu fuqhom jekk tippermettu li l-ewwel ir-rwol tal-Kummissjoni li ovvjament huwa rwol numru wieħed li tassigura li l-liġi Ewropea tkun implementata. Imma f'ċerti każijiet il-Kummissjoni għandha kredibilità enormi meta niġu għal proċeduri ta' ksur u nfurzar tal-liġi Ewropea għandi f'moħħi l-politika tal-kompetizzjoni fejn il-Kummissjoni għandha eh, kredibilità kbira bħal entità parzjali ta' sigura illi il-liġi Ewropea tkun informat tkun infurzata imma ferja zoħra l-Kummissjoni eh, tider ftit iktar politika u tider eh, li, timxi bil-mod aħna nirċifu l-impressjoni li xi kultant ikun hemm negozjati fuq in-naħa ta' wara, sigriti, jew negozjati mhux daqshekk trasparenti bejn gvernijiet nazzjonali u l-Kummissjoni qabel ma jkun hemm tnedija ta' eh, proċeduri ta' ksur. U minix daqshekk ċert jekk kollox hux ċentrat fuq iċ-ċittadin. Nixtieq nara kummissjoni allura li tkun kompletament imparzjali f'dak li għandu xaqsam ma' suġġett ta' implementazzjoni u infurzar ta' liġi Ewropea u eventualment eh, proċedimenti ta' ksurijiet. Dini f'moħħi dini il-Kummissjoni illi għanna f'moħħna insomma. U t-tieni punt, ir-rwol tagħna bħala parlamentari u jiena naqbel bisħiħ mal-punt li sar dal-ħodu mid-direttur ta' servizzi legali jekk jina fim ta' sew illi jett ed iproponiet li xi tip ta' kooperazzjoni eh, aħjar tkun stabilita bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali dwar l-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea għaliex għax dit tip ta' kooperazzjoni hija kruċjali jew tkun kruċjali biex issaħħaħ id il-ċittadin, speċjalment meta il-ċittadini jkollhom qudiemhom is-saħħa tal-awtoritajiet nazzjonali u jħossu jafu li m'għandhomx seta waħidhom biex jassiguraw ruhom li liġi Ewropea qed tkun implementata, allura l-Kumitat Peti u l-Kumitat Legi tal-Parlament Ewropew jistgħu jieħdu suġġeriment tad-direttriċi u joħorġu bi proposta biex jassiguraw ruhom illi xi tip ta' struttura ta' kooperazzjoni taħt il il-protokoll tal-Parlamenti Nazzjonali tkun makluqa biex nassiguraw li l-parlamentari jikoperaw. Il-28 parlamenti kollha il-parlamentari kollha ikunu fuq naħa waħda u l-Parlament Ewropew fuq naħa l-ora jassiguraw illi ikun ikun hemm l-implementazzjoni, speċjalment f'dak f'dawk il-każijiet fejn jiġi notat, fejn tiġi notata r-resistenza minn ħadd tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna. Ci sono altri inter Għaw xagħti oħra li jishtiq jitkellem? L-Onorevoli Rossini għal darbohra. Sarebbe importanti. Hija importanti li nistaqsu illa li ġdaw mhux qed jiġu implementati id-direttivi Ewropej għaliex hemm ħafna raġunijiet eh, li għal ħabba fihom qed jaslu ċertu ksur. Jena nista' ngħid illi l parlament Nazzjonali eh, kien mm, huwa xi ħaġa li qed jgħixu ċ-ċittadini bħala posta l-ewwel l-ewwel istanza allura li hom il-regola Ewropea mod inġust nistgħu ngħidu mhux qed qishom Ma bat minna ħal-oħra li jarawa pala impozizjoni fuqom. Il-gvern e, e, e, taljan jispiċajn qabad bejn il-ċittadini u territorju u l-istituzzjonijiet Ewropej li mhux qed jaraw li qed jinqdew. Mhix ħaġa reali l minn ġurnata, allura jridu nifmu. Dak li qal il-professur Guest importanti ħafna li aħna nantiċipaw il- skadenzi il-perdi ta' żmien li naraw li parlamenti nazzjonali qabel ma jirċivu l-proposti ikollhom il-possibilità li jesprimu il-ruħom eh, fil-smiħ differenti fi tribunali differenti għaliex eh, fuq livell reġjonali u lokali ħafna drabi daw jiexu eċċess, eċċess fil-miżuri tal-regoli Ewropej. Vi għanna problemi hawnhekk l-Ewropa fil-fatt hija magħmula minn realtajiet sar u rridu nħarsuhom fil-verità biex inżommu il-popolazzjoni ta' ċittadini fi spiritu eh, Ewropew. U fil-fatt mandat li aħna għanna l-koll illum il-ġurnata. U naħseb il-fatt li nanticipaw il-żminijiet u ntejbu il-fazi il fazi Eh, addizzjonali li nipproponu wkoll eh, il-Kummissjoni Ewropea jkun ukoll proposti minn tagħhom jevitaw li jkun hemm konflitti. Eh, speċjalment dawn il-livelli ta' ċittadini il-Parlament Ewropew u istituzzjoni Ewropea. U ħagġoħra li jena qed nara wkoll mal parlamentari tagħna u mhux biss huwa dialogu politiku anki bejn il-Parlamenti Ewropej. Ġifiri dan il-livell li mhuwiex eh, użat biżejjed eh, fiskambju u dana sempliciment biex nifaċilitaw il direttivi u regolament iktar u iktar li jgħatu għal implementazzjoni diretta mumiex qegħdin jiġu ehm, esperjenzati minn fuq wis hemm iħdiġa minn ċittadini illum stess u manfusom illi jiex jaraw eżattament which in which dawn il eh, dawn istituzzjonijiet li jaħdmu bot prattiku għalihom li jistgħu jifhmuhom jaraw. U aħna rridu ntejbu għadin is-sitwazzjoni, grazzi. Rossini, abbiamo Grazzi, għandna ħames minuti Nixtieq inħalli l-kelma l-żewġ professuri bekk forsi minn żewġ minuti u nofs malar malajr wieħed wieħed jagħmlu kommenti fuq dak illi għadhom kif intqal, dak Professur Bermans. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President, u grazzi u koll tal-mistoqsijiet u l-interventi ta'kom. Donorvoli Wieland? Jekk fim tajjeb? Aħna hawnhekk qegħdin biex eh, niddiskutu l-infurzar ta' drittijiet ta' ċittadini mhumiex biss il-parlamenti li jagħmlu dawn, imma ċ-ċittadini jistgħu jsibu mezzuma fil-proċeduri pereżempju jistgħu jagħmlu jaqbżu il-rati għal sentenzi preliminari Din hija xi ħaġa importanti ħafna x'dak li qegħdin naraw fl-Ewropa kollha, imma jekk inċekkina għall-Olanda, u li il ratu li mħalfin imħalfin kultant ma jkunux u jużaw il-proċedimenti preliminari li jkollhom għad dispożizzjoni tagħhom għax dawn jieħdu l-ħin, u huma importanti ħafna ċittadini Ewropej li għamlu dan. U allura naraw ħafna petizzjonijiet minn eh, partijiet fi proċedura fl-Olanda illi isaqsu għal proċedimenti preliminari għax jixtiequ eh, id-dritt tagħhom Umbat, din xikultant ma titmexxiex minn mħalfin nazzjonali għax xikultant jasbu li kun jafu xini l-interpretazzjoni u uh, għandhom josservaw dak li l-qorti Ewropea tkun għalet, kultant din ma tkunx uh, fl-imħuħ tal-imħalfin nazzjonali ġifir hemm hemm xogħol xiridu namlu fuq da suġġett. Issa, rigward iż-żewġ mistoqsijiet li kien għatfadal e, tweġiba il-mistoqsija ta' Sur Buzittil u Signora Rossini. Xtaqt namel komment hawnhekk għax e, din e, ta' taħt l-ekspertiż tal-Professur Smith imma ħaġa illi għamilna fir-riċerka tagħna fl-Ewropa fuq kif l-istati membri jitrasponu id-direttiva weħlu miħaj. għandi antita du għawne. Konna f'pajis, mux sen semmi, fej konna għadin nitkelmu ma' uffiċjal illi għal. Intom għadin f'post numru 11 tal-scoreboard tal-Komissjoni bit-Trasposizjoni u imbagħad dan ir-rappreżentat Oli għal ħanra di bicċa xolle. Eħdax il-post biex ħaġa tajba għedin il-fuq wis dan qed jkun ta' dannu għan negozji tagħna. U jiena nispera illi hawnhekk tistaw taraw l-element tal-politika vera huma kienu qegħdin jilabu loba strateġika eh, li, li tkun sport tajjeb u li kollok id-direttivi kollha tiegħek trasposti mill-ewwel xi kultant għandu lat negattiv illi jekk mhux kulħadd ikun qed jagħmel hekk allura m'hemmx livell indaqs għal kulħadd. U n-negozji tiegħek jistgħu eh, jinħaqru billi jimpenjaw ruħom għal traspożizzjoni maġla u allura rridu nsibu soluzzjoni hawnhekk għaliex eh, mux bizzejt li noqodu nejdu li sanamlu l-ħjar li nissa u jġifiri trattat tal Lisbona eh, bil-multi li jemmek u bil-somma totali hija ideja tajba, pero rridu noħorġu b'xi ħaġa oħra, forsi aktar regolamenti. Eh, minix konvint mija fil-mija minn dak li għall onorevoli Brandt illi dejjem tkun idea ħażina illi kollok aktar regolamenti. Xi kultant ir-regolamenti huma utli, però rridu nsibu xi ħaġa hawnhekk illi verament se taġġel it traspożizzjoni tad-direttivi għaliex eh, xi kultant hemm lob strateġiku wkoll hawnhekk. Grazzi il-Professor Vermans issa. Issa, il-Professor Smith. xaħġa fuq il-proċedimenti eh, preliminari, sentenzi preliminari. Sentenzi preliminari rari ikunu tajbin għadriti ta' ċittadini ġifiri. Eh, ħafna drabi jkun hemm riżultati illi ma tistax tbassarom ma hemm ħafna diskrizzjoni ġudizzjarja. Ġifiri, fl-aħħar mill-aħħar, aħna dejjem eh, għadna fuq il-mekkanizmu doppju u naħseb illi ħafna riċerka u rrit li dawn żewġ affarijiet mhumiex biżejjed m'għandhomx soluzzjonijiet kollha ma nistax nemmen li se ngħidha. Imma se nsemmi l-imparzjalità tal-Kummissjoni naħseb illi ktibt kodba sħaħ fuq il-Kommissjoni sen se niddefendiha wara kollox. Il-Kommissjoni hija entità politika għandha prioritajiet politiċi u eh, se tinvestiga l-ksur skont eh, dawn kollha u għandha limitazzjonijiet ukoll ma tistax tagħmel aktar minn hekk. Irridu nirrefer narfuha il-bicċa xogħol. Hija referi indipendenti bej żewġ eh, forzi opposti u mhix f'kompetizzjoni mal-istati membri għal leġittimità jiġifieri huma sitwazzjonijiet kompletament differenti u sena għala hemmhekk grazzi. Grazie a tutti. Grazie lilkom il-koll. Interesse mostrato per l'argomento trattato oggi. Mi... Grazie ta' dan eh, l-argumenti ta'kom, ta' dan l-prezentazzjoni ta'kom li ta' ma' nkollna iktar ċanser li niskelmu palma minna did darba eh, iktar u dim ukoll. Skużani ma tfadlilna ħin, skużani ħafna.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 Dan jirrifletti li laqta dan it-tip u ma' utli u ta' sfida li kom u koll, imma sfortunatament għedin taħt pressjoni taħin u rridu inkomplu l-irwol tal-konformità ma' l-ombudsman u l-petizzjonijiet għal-parlament bħala strument biex wieħed jinduna biksur fil-liġi tal-Unjoni. Issa jek ti permetu li nishtiq nisiden eh, li Sinjura Aureli l-Ombudsman eh, Ewropej biex tamil introduzzjoni għad-diskors taħħa. Grazie ħafna President, għan nofsenar tajb li l-kolħad verament li etniħu gost li edha għawnek kwistjoni importanti ħafna għalija ir-rwol tal-Ombudsman u l-Kumitati ta' Petizzjonijiet biex juru ksur tal-liġi fl-Unjoni. L-Ombudsman jaħdmu eh, fl-ispazju ta' bejn in-nies u l-amministrazzjoni u dan jurina eżat fejn jinħolqu il-problemi u permezz ta' rakkomandazzjonijiet tagħna u oħra Eh, niprofaw nġibu servizz pubbliku aktar trasparenti. Aħna naħdmu permezz ta' poter eh, soft imma poteri illi jgħinuna nuru l-problemi u mbagħad ninfluenzaw il-bidla. Xi kultant il-ment individwali jista' juri problema kbira eh, ta' grupp jew inkella jista' jkun hemm kwistjoni sistematika f'sitwazzjoni bħal f'sitwazzjonijiet bħal dawn jiena sibta fettiva li nuża l-inizjattiva biex niftaħ aktar inkwiżizzjonijiet ħalli bekk eh, nara l-menti eh, fi gruppi wkoll. Xi ħaġa importanti għallum hija l inkwajri strateġika li għamilt jiena fuq ksur taħt Li u eh, Pilot Scheme kif nsejħula. Lan tal-EU Pilot u illi tinduna biksur tal-liġi u tevita illi tadi għal proċedimenti ta' ksur. Imma wara li rċivejt numru tal-menti fuq il-pilot jena deċidejt li nieħu approċ aktar wiesa għal dak li tqajjem. Kjesta strateġika tiegħi inkludi diversi problemi ħalli l-Kummissjoni seta tindirizza l-menti aħjar jien għamilt aktar suġġerimenti dwar kif il-Kummissjoni tista' tejjeb aktar ir-rabta illi għandha ma li dawk li għamlu l-ilment u żid it-trasparenza. Jiena sibti li ħafna mill-problemi bdew minnu qas taftejn ta' kif il-każijiet ta' ksur jiġu indirizzata mill-Kummissjoni u l-falliment tal-Kummissjoni ċerti żmien illi tiġġestjona l-ispezzjonijiet tan-nies fejt qed tipprova tikkoreġi jekk pereżempju l-Kummissjoni tiddeċidi li ma tiftax proċedura jew inkella tiddeċidi li twaqqaf proċedura, tagħti spjega adekwata lil min qed jagħmel l-alment u meta dan jiġri ikun hemm frustrazzjoni u anki l-menti. Jiena ndirizzajt eh, dwar li privacy Directive fil-Ġermanja. il irrakomandajt li l-Komissjoni jew terġa' tiftaħ l-ilment jew inkella ta' tispjega li xle. Fl-aħħar mill-aħħar il-Komissjoni ta' tispjega eh, ħaġa waħda minn dak li qajjem eh, dak li għamel l-ilment imma ma kienx sodisfaċenti. Issa, qasam ieħor fix-xogħol tiegħi hi illi nindirizza il-talbiet rifjutati. Ħafna drabi dawk li jkunu jixtiequ jaċċedu dokumenti jkunu qegħdin jagħmlu dan biex juru problema Eżempju konkret kien il-ment riċenti minn MP li kien qed jitlob aċċess għal minuti tal-qatt tal kumitat Regolatorju tal-EU fuq l-emissjonijiet tal-vetturi, suġġett importanti, u rrid jaċċessa dawn ir-rekords fil-kuntest tal-rikjesta tal-Parlament pew fuq l-skandil ta' Dieselgate. Jiena rrakkomandajt li l kummissjoni tagħti aktar aċċess għal daw il-minuti, speċjalment tal pożizzjonijiet Eh, ta' rappresentanti tal-istati membri kifet aktar minn illum lumi ċittadini m'għandhomx inqas dritt il jaraw il-gvernijiet qed jagħmlu fi Brussell. Xogħol ma' l-Ombudsman reġjonali kif ukoll Ewropew juri tri oħra ta' kif dawn il-ksurijiet tal-liġijiet jistgħu jiġu esposti. Il-membri jistgħu jagħmlu eh, it-talbit tagħhom lili, Un-batjina nasistijom E, jiksbu tweġibiet esperti mill-istituzzjonijiet u naf li l-Kummissjoni dejjem għened f'dan dan jista' jirriżolvi investigazzjonijiet reġjonali u nazzjonali b'mod li kieku ma jkunux ikunu possibbli. Eżempju riċenti ta' dan kien kwierim għajma mill-Ombudsman federali tal-Belġium dwar ir-riunifikazzjoni ta' familja u jiena ta' spissu zaħid dan is-servizz fil-qasam tal-agrikoltura u l-benefiċċji per eżempju. Xi ħaġa importanti oħra hija l-inizjattivi paralleli li jittieħdu mill-kollegi min-netwerk biex nħarsu kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu amministrazzjoni raġjonali u tal-Unjoni Kien hemm eżempju ta' kif l-istati membri implementaw eh, direttiva fuq sostanzi li inaqsu l-ozone. Jiena ħeġġiex il-Kummissjoni biex tagħmel rwol aktar prattiku għall ispezzjonijiet ta' konformità rajna u koll il-konformità li jem mal obligi ta' drittijiet u koll u kif dawk li jfittxu għazil qed jiġu trattati meta jmorru f'pajjiżi terzi. ġifir dawn huma oqsma eżempji ta' kif ix-xogħol tiegħi jista' jiġbed attenzjoni fejn ikun hemm ksur fil-liġi tal-Unjoni. Hemm ħafna eżempji relevanti oħra eh, fil-Kumitati ta' Petizzjonijiet. Grazzi. Thank you, Madam Ombudsman. Grazzi ħafna li Sinjura Ombudsman. Signori, kollegi distinti, għandi prezentazzjoni ftit twila dwar kif aħna naraw din il-problema fil-Komitat ta' Petizzjonijiet. Jiena nixtieq niddikjara il-Komitat tal-Petizzjonijiet jippreparaw kull sena opinjoni għar rapport fuq il-monitoraġġ ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u din hija xi ħaġa importanti immensa li aħna nippruvaw niddiskutu kull sena din il-kwistjoni ma' xi kollegi oħra minn komitati oħra u għanna kooperazzjoni eccellenti mal-uffiċju ta' Sinjura Ombudswoman il qed ħdejja hawnhekk. Eh, se komplu naħdu miegħek bħala parlament u għalhekk aħna organizzajna l-avveniment tal-lum biex niddiskutu pjattaforma ta' dan it-tip mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u mal-Ombudsman Nazzjonali u koll U allura hija xewqa kbira tagħna li nkomplu dawn l-attivitajiet mill ta' Parlament Ewropew. Kienet dikjarazzjoni qasira ħafna minn naħa tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet u se nixtieq saqsi l riċerkatur eh, espert tagħna mill-Università ta' Lisbona Sur Tiago Di Spurzio għal-prezentazzjoni ir-rwol ta' l-Ombudsman u l-Kumitati ta' Petizzjonijiet biex jindunaw ksur fil-liġi tal-Unjoni eh, fidejk. Grazie ħafna. Qabel ma nkompli nixtieq ngħid li huwa pjaċiru nirtijaj li qiegħed hawnhekk f'dan il-Parlament niddiskuti kwistjoni daqshekk importanti se nitkellem dwar ir-rwol ta' l-Ombudsman u l-Kumitati ta' Petizzjonijiet biex jindunaw biksur fil-liġi ta' l-Unjoni. Il-kontribut tiegħi se jkun eh, strutturat hekk se niddiskutu differenzi bejn ir-ruoli tal-Ombudsman u l-Komitati ta' Petizzjonijiet u differenza bejn l-ilmenti u l-petizzjonijiet infushom u se nirriferi wkoll eh, għall-aħjar prassi li għanna fil-qasam, un bat namel suġġerimenti u koll. Mela, il-petizzjonijiet u l-ilmenti huma mezzi aċċessibbli għal ċittadini Ewropej biex jassiguraw illi dritt tagħhom jiġi eżerċitat. Speċjalment meta jkun hemm problema bl-implementazzjoni tal-liġi Ewropea, irrid ikollok limiti ċari għal dawn id-drittijiet. Id-dritt ta' petizzjoni huwa dritt ta' ċittadini imma ħafna drabi d-deċiżjoni ma tkunx favorevoli forsi, hija biss eh, dritt li inti tinstema l-menti l-ombudsman. Edin hemm biex tipprova tikseb deċiżjoni, sentenza. L-ombudsman rrit jiddeċidi jekk l-ilment u xi bbażat le. U fil-fatt, eh, l-aħjar prassi importanti għawnek fil-kas tal-ombudsman, il-proċeduri jkunu aktar diskreti u eh, il-rizultati huma riflessi fl ħar stadju tal-rapport tal-ombudsman. Kif nistaw naraw, dawn id-drittijiet għandhom karatteristiċi importanti ħafna speċi ta' liġi tawmija dawn it-tnejn, immem differenzi il-liġi dvarja diversi osma, per eżempju l-ambitu ta' azzjoni hija diversa ħafna. Iġifiri, Inti ħafna drabi tit li l-ilment tiegħek jiġi tradott, xi kultant anke b'mod verbali, il-parteċipant mbagħad għandu dritt esklusiv. U l-istituzzjonijiet politiċi jistabilixxu minnu intitolat li għamil il-menta dan it-tip. Imma barra dan kollox jaħdem imbagħad, kollox jgħaddi. Il-petizzjonijiet huma diretti lejn l-istituzzjonijiet, imma fil-każ ta' ilment inti kollok l-appoġġ tal-ombudsman. Fiż-żewġ każijiet il-persuna għandha dritt għal ċertu feedback. Din hija differenza hawnhekk. Hemm distinzjoni bejn eh, ir-rappreżentanza u id-demokrazija diretta. Għalkemm id-deċiżjoni tibqa' esklusivament fil-fidan ir-rappreżentanti. Meta nitkellmu fuq l-aħjar prassi, ejja nibdew bitħassib hawnhekk. L-inklusività. Numru ta' gruppi ta' spissa boha diffiċli isemgħu leħinhom hemm fija f'din id-demokrazija proposta hawnhekk, jiġifieri dan għandu x'jaqsam mal-poteri u mar-riżorsi. Jekk inti tħares lejn is-sistemi ta' petizzjonijiet u l-irġiel u n-nisa tinduna li kien hemm modernizzazzjoni fil-proċess. Hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni fuq skala kbira fil-fatt. Ġifri inti hawnhekk tħares lejn l-involviment eh, ta' soċjetà ċivili, imma l-Ombudsman Litwan għandu servej annwali u mir-riżultati tista' timira aktar il-menti Għanna eżempju ieħor bl-Irlanda ta' fuq. Dan huwa rapport li jagħti breakdown skont l-agenda, skont l sfont Din mhix pratika ġeneralizzata li sanzi għadna l-bot minn dan. Issa l-evalwazzjoni mill-parteċipanti. Din hija xi ħaġa importanti biex tastabilixxi fejn qiegħda l-problema u biex forsi ehm, ikun hemm titjib. L-importanza tal-proċedura Hija importanti, inti qed tinvolvi ċittadini permezz ta' hearings, u ħafna drabi dawn jixxandru wkoll fuq l-internet jew fuq it-televiżjoni. Dan huwa l-każ fil-Portugal pereżempju. Imma l-Ombudsman ta', ta Wales Riċentement qal li jixtieq aktar kuntat faċċa faċċa waqt il-proċess. Sħiħ. Fuq l-aċċess għad-dibattiti, hemm numru ta' limiti fil-Portugal irrid ikollok 4000 firma per eżempju, fil-Lussemburgu għandek bżonn 4500. Fil-Parlament Germani Street 50,000 firma. Jiġifieri hemm riski għal dawn il-limiti koll. Jista' jkun hemm ukoll differenza fl-isforzi jkun hemm bżonn mill-parteċipanti, dan jiddependi pereżempju jekk jgħodux f'xi żona urbana jew f'xi żona rurali. U uh, dan kollu jinvolvi jinfluenza l-proċess. La darba jkun hemm dibattitu mbagħad ikun hemm inċettiva wkoll biex jaqsmu petizzjoni tagħhom mal-komunità. Irrelevanti mill-limiti kemm l-Ombudsman kif ukoll il komitanti tal-Petizzjonijiet ta' spiss jaqblu għal proċedimenti. Jekk inti tħares lejn il-pjattaformi uffiċjali online, turi illi jiġbru l-istatistika ħalli ma jkunux biss dawk li jkunu qegħdin ras u l-menti li qed jiġu indirizzati ma jkun hemm firem eh, minn kampijiet oħra wkoll. d desta relação entre z instituições. Il-sistema hija fundamentali biex iġbor il-firem biex forsi eh, tifhmu ċ-ċittadini li mhumiex daqshekk Eh, l-esti illi jitlu dan it-tip ta' eh, gruppi politiċi, proċess politiku, għacċess għak teknoloġija ġdida, miex edha tiġi mqasma kif suppost u jfisser li tal-arbaħra din tista' twassal għal oħrajn ma mux rappreżentati sew. Hemm hemm sejja il qasma digitali fejn inti xorter tikollok metodi digitali biex dak li jkun ikun jista' jieħu sem. Għandek il-menti, per eżempju, li sta' siru bil-miktub, bil telefon Biex inti tkun tista' b'xi mod eh, it-taffi eh, dan il- din il-qasma li hemm, din id divizjoni li hemm. Inti tista per eżempju fuq l evdu digitali taqta ħafna il-ħin ta' stennija, tista' titkellem ma' gvernijiet li fisser li l komunità jkollu aċċess għal strumenti li qabel ma kinux ikun disponibbli llum ikunu jistgħu jkunu koperti minn istituzzjonijiet u qed mill-affarijiet li għen biex ninnovaw mm, media soċjali. wasalna għaw l-idea fuq xistaw jagħmlu l-istituzzjonijiet għan il-pjattaformi pal per eżempju mija Twitter per eżempju. Mem minni ixtiq juża dan il-pjattaformi iktar minn ħadd ieħor u minn komitati ta' petizzjonijiet iktar jixtiequ jużawhom fil-verità. La eh, Pratika suġġernu intent? Dan il-petizzjonijiet ħafna drabi ma' kollettivi f'termini tal- il-menti li jsiru il-medjatur. U fil-fatt aħna hawnhekk għandna triq li nistgħu naqbdu biex inkunu nistgħu nippromovu dialogu maċ-ċittadini tagħna. Dan rigward il-fatti li nrawmu kuxjenza fost ċittadini fuq dawn l-istrumenti biex insaħħu il relazzjoni bejn istituzzjonijiet pubbliċi u ċittadini, dan rigward il-komunikazzjoni hija fundamentali, komunikazzjoni li ma tawx tillimita il-mod kif jinxerret l l-informazzjoni, anzi irridu nsaħħu parteċipazzjoni ta' ċittadini billi inqassru id-distanza bejn is-seta politika u ċittadini. Fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jkollna riformi ta' komunikazzjoni li jkunu utli li mussir se li jagħtu biss informazzjoni. Pereżempju il-medjatur Austriaku eh, kull ġima ikollu program fuq it-television u għadana juri li forma importanti ta' kuntatt ma' ċittadini illi jipromovi il-ruol ta' tal-istituzzjonijiet. ħaġa oħra, per eżempju, eżempju ieħor, u għal-video tal- medjatur tal-Olanda illi fil-fatt dana jirrappreżenta każijiet, jirrappreżentana każijiet e, illi jkunu fittizji imma illi jkunu msejsa fuq fatti reali. U fil-fatt dan juri kif kosta jkollna strumenti li wieħed jista' jikkomunika dawn l-istrumenti bażiċi ta' kif jaħdem l-operat, il-komitat peti u ma każijiet wieħed wieħed individwali veru, imma aħna irridu nipprovaw nifukaw fuqha biex ikun hemm aċċess iktar mifrux madwar l-Unjoni Ewropea online bil-permezz ta' karta, bil-miktub. Jista' wieħed pereżempju jixtrihom lokalment, NGOs jistgħu jkollhom konvoluti fit-tqassim u tixri tal-informazzjoni, ġifieri Għalissa hemm ħafna konfużjoni fuq kompetenzi tal-Unjoni Ewropea x'jagħmlu x'ma jagħmlux, fejn jitlu, fejn ma jitlux, u forsi bekk dan dawn is-sistemi jkunu jistgħu jimlew dan il-vojt ta' arfin. U għal daqstant rridu nħarsu lejn pereżempju netwerk medjaturi ta' Ewropej li tassew importanti biex ixxerdu informazzjoni fuq il-liġi tal-Unjoni u l-impatt fuq l-Istati membri. Jgħin li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-medjaturi bejn ombudsman ġifieri u Hemm ukoll strumenti ta' kooperazzjoni bejn għal parlamenti differenti, pal eżempju, dawk nazzjonali dawk Ewropew. Illi jkun hemm laqad ta' kooperazzjoni bejn dawn il-parlamenti mod regolari. Ir-rwol tal-Komitat Pezzi u importanti f'dan ir-rigward. Mela, tliet rakkomandazzjonijiet erba' minnaħaj inaħassu illi r rikors għal garanzija fil-fatt illi drittijiet tal-ċittadini huma mħarsa u li jkun hemm il-ħarsin ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea dan il-rikors għal media soċjali jista' jkollok accounts partikolari fin-networks soċjali apposta għal promozzjoni tal-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini biex wieħed ikun jista' jikxef eh, problemi li jkunu għandejjin dak li huma liġi tal-Unjoni fejn hemm ksur ta' drittijiet, ksur ta' regoli. Bekk wieħed ikun jista' jinċentivizza il-promozzjoni ta' dawn id-drittijiet ta' ċittadini kif se membri oħrajn. Ik inti tpoġġi f'dan in netwerk il-xogħol tal-Komitat ta' Peti jkun jista' jsaħħaħ ukoll ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Issa fuq id-data u l-istatistika ta' informazzjoni fuq qatt eh, ta' tal-menti li jisiru, petizzjonijiet li jisiru u f-segwitu, follow-up ikollhom daw. Eh, importanti biex wieħed ikun jista' jara eżattament numar problemi li l-iktar il-jolqtu nies biex wieħed ikun jista' jara eżattament x'soluzzjoni jekk wieħed jista' joħroġ għajnejhom u barra minn hekk kapitlu ieħor indipendenti fuq il-rapport annwali fuq il-Ombudsman Ewropew Nazzjonali illi dana jgħin biex nidentifikaw eżattament eh, dan il-suġġetti temi l-iktar importanti u li ħarqu u li forsi jistaw jidru wkoll fir-rapport annwali biex nagħlaq. Proposti li jistaw jiggarantixxu iktar viżibilità u kuntatt iktar bil-qrib maċ-ċittadini Għaldaqstan teknoloġiji ġodda li jistaw ikunu għajnuna biex jisaxħu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini per ta' smartphones, tal-online petitions, video petitions, biex tneħħi xkiel li wieħed jista' eh, ikun jista' jqabbel il- eh, kif jista' eżattament jgħaddi l-ilment tiegħu aħna nistaw naraw il-parteċipanti kollha, il-autori kollha ta' il-petizzjoni li tiġi mħabra u mekanizmu ta' monitoraġġ u evalwazzjoni. U il-fatturi kollha u karatteristiċi kollha eh, istituzzjonali rridu jkunu eh, disponibli disponibbli u aħna nistgħu naraw il-gvern, il-parlament, il-medjaturi, l-obbidmen insomma, u il-medjaturi ta' ċittadini. Biex wieħed ikun jista' jifhem eżattament x'jagħmlu ċ-ċittadini billi jgħidu eżattament x'kienet l-esperjenza tagħhom. Jistgħu jsiru surveys f'żewġ fażijiet, l-ewwel wieħed fil-biddu tal-prezentazzjoni tal-element tal-petizzjoni imbagħad fl-aħħar tal-proċess fejn imbagħad nistgħu naraw jekk iċ-ċittadini fil-fatt kellhom il-proposta il tweġiba li rridu. Xeraw jekk jistgħu jafdaw fil-politika, linji ta' politika. Dawna eh, tgħidulna illi il-ċittadini tal-fiduċja ċittadini qiegħda titla' imma għadha skarsa ħafna u kampanji ta' sensa ta' trawim ta' koxjenza biex ikun hemm dawn istrumenti dawn il-kampanji wkoll huma limitati ferm u irridu nipromuovu dawn l-istrumenti marbuta mal-peti petizzjonijiet propriament u dan kollu irrid jisib lingwi differenti biex naraw ukoll il-komunità tal-immigranti li ktis isu ukoll jina lest il wiġeb kollox grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Tiburcio, for your very, very impressive and very inspirative. Grazie tassew ta' kontributijek. Kienet analizi tant tajba ta' situazzjoni proset. Naddu għal erba kelima li jmiss, erba ombudsman minn uh, membri differenti l-Unjoni Ewropea.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 Net nitkellem fissem istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ta' entità ta' kwalit ta' gwaljanza. Nasib il-diskursi ħajkun iktar ta' sugu mill-wet formali. Daw ħarsnina ħna snin aħna rajna li posta situazzjonijiet il-mekanizmi istituzzjonali legali mhumiex effettivi biżejjed it-trasposizzjoni u l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea mhux dejjem tirrifletti ideat u valuri Ewropej sa membri ma jħarsux id-drittijiet u libertajiet hekk kif l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea jkunu pjanaw hekk kif hemm imniżla mid-direttiva. Lew kif il-kol nafu, id-direttiva tal-Unjoni proteġi ċittadini tal-Istati membri kontra diskriminazzjoni saċertu punt biss imma il-protezzjoni hija pjuttost wies għal dik li diskriminazzjoni għabbażi ta' razza u orġini etnika. Eh, imma huwa iżgħar f'terms ta' diskriminazzjoni bażi ta' ġeneru u limitat għal persuni ta' diżabilità u għal daqshekk mod paradoss iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea <coughs> jiġu trattati mhux indaqs minn liġijiet li suppost qegħdin hemmhekk biex iħarsuhom kontra d-diskriminazzjoni. Ija, Kol suppost l-Unjoni Ewropea parti mill-Konvenzjoni għal persuni ta' ehm, ħarsien ta' trittib disabilità u suppost dawn ħajġu liġi ta' l-Istati Membri ġunifikati dan il-qasam, is-sitwazzjoni e, suppost kella tinbidel bil-direttiva orizzontali la bozz li ġi i-prezentat mill-Kummissjoni fl-2008 Lulju. Imma qatt ma fil-verità. U dan ki huwa eżempju ta' nuqqas ta' rrida politika minn tal-istati membri u wkoll e, nuqqas ta' għodda effettivi tal kummissjoni Ewropea biex ikunu jistaw e, jgħamlu dan il-din il-liġi implementata sew. Hemm problema ta' liġijiet defettivi nazzjonali. Eżempju, per eżempju, huwa l-qatt pallak kif dan il-titlu fuq. Of certain regulations of the European Union regarding equal treatment. Dak kien it-titlu. U waqt li għed jaqra dan lat, wieħed jista' jikkonkludi pereżempju li diskriminazzjoni kontra minoritajiet etniċi fil-qassam ta' aċċess għall edukazzjoni huwa projbit. Iżda hi diskriminazzjoni kontra persuni fl-istess qasam għabbażi tal-orjentament sessuali tagħhom u permess jew tal-vittmi tal-diskriminazzjoni razzjali fil-qasam ta' ċessa kura tas saħħa jistgħu jfittxu kumpens iżda persuni b'diżabilitajiet illi jissofru dawn il-trattament ma jendom dawn id-dritt. Barra minn hekk eżempju ieħor ta' trasposizzjoni mhux tajba tal-leġiżazzjoni pallaka wkoll wassal fil-każ ta' tal-tuħ eh, tal-injam ta' siġar fil-foresta eh, fil-Polonja. Illi aħna aħna ah, suppost eh, il-kon għetna ħanbu kont konġuntu ma' l-parlament f'dawn il-parlament nazjonali f'dawn il-dan il-rigward għem il-konvenzjoni ta' Arhaus illi jirkedi l-istati membri illi jaċċerta li l-istati membri li hemm aċċess li hemm proċedura għall-appell u d-dim e orti jew inkella entità oħra indipendenti un parzjali kif kriterji stabiliti bil-liġi biex dak li kun kun jista' jikkontesta id-deċiżjoni. Il-fatt li kol ta' ċans l-NGOs li kun jistgħu jappellaw kontra proġess illi joltu l-ambjent ukoll ġie misħuq mill-Qorti ta' Ġustizzja. L-inkonsistenza bejn il-liġi tal-Unjoni Eh, hija waħda li għandha żewġ eh, żewġ dimensjonijiet. L-ewwel net il-NGOs Pollakki ma setgħux jikkontestaw id-deċiżjoni tal-Ministeru tal-Ambjent għal orti amministrattiva. Skont il-leġizazzjoni nazzjonali pala liġi dawn għandhom id-dritt li jagħmlu eh, li jagħmlu il-ment biss jekk għaddu sem pala parti mill-proċedimenti eh, li ħarġet li saret wara ħarġ deċiżjoni imma ħadd ma ħasem f'dan id-deċiżjoni f'dan il-każ. Allura l-Ombudsman Pollak iddeċida li jilmenta li qorti amministrattiva u imma li ġara mbagħad il-qrati amministrattivi ta' żewġ istanzi e- e- qalu li kienet inammissibbli għaliex il-natura tal-ilment kien barra mis-suġġett li kien ġurisdizzjoni ta' Rati amministrattivi fil-Polonja u din hija tieni dimensjoni. Barra minnek l-argumenti tal-Ombudsman e, fil-ilment tiegħu kien korrett u dan ġie konfermat l-Qorti ta' Ġustizzja ma fl-istess waqt il-Ministeru tal-Ambjent irrifjuta t talba tal-Ombudsman biex jemenda l-leġiżazzjoni nazzjonali u biex jaċċertaw li kontroll ta' għad deċiżjoni eh, f'dipalmija dik ta' il foresta f'Polonja. E, Bar t-tenet netti d-speċini tal-li qed inkun daqshekk diretta ma' aħna il-kol irridu illi niftakru s-situazzjoni illi jikun jiddetermina l-effettività tal-entitajiet tal-Unjoni u liġijiet u anki kriżijiet ta' migrazzjoni. Il-kriżi ta' migrazzjoni u eh, tatna l-sfida pal Ewropa ta' ħafna immigranti u jt jaslu f'daqqa u r-riskju illi għaluf minnhom jispiċċaw blajnuna. Il-Polonja eh, skont il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea f'Settembru tal-2015 kienu impenjati illi eh, daħlu fuq minn 6.000 ċittadin. Imma eh, minkejja l-azzjoni repetuta, il-Parlament maħa ebda pass biex jilqa dan il-an. Dan il u fil-kfat il-laqas tarida politika waslet għal għal ġibeltajiet li ġew maħnuqa. ħafna eh, ġew anke tfal, persuni disabiltajiet, ħafna speċaw blajnuna, speċ ħafna speċaw jer u mietu jippruvaw jasmu l-Europa ħagġoħra għandek ir-rifjuti li wieħed jagħti aċċess għal informazzjoni klassifikata f'proċedimenti li qegħdin jagħtu l-ħarsin internazzjonali li ċittadini barranin fil-Polonja. Il-persuna fejn il-persuna hija valuta ma tafx il-bażi fatwali jew provi, eh, dana mhuwiex qed jkun garantit aċċess għal appell effettiv jew rimedju skont il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem jew il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem Ħtieġa li wieħed jara li jkun hemm proċedura effettiva parti tal-proċedimenti ġew enfasizzati minn deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Ġustizzja. Il-Qorti ta' Ġustizzja ddeċidiet li l-implementazzjoni għal rimedju effettiv jeħtieġ illi il-parti interessata ikollha l-opportunità biex jiddeċidu il-raġunijiet tad deċiżjoni li nħarġu kontrihom kemm jekk nraw id-deċiżjoni jew inkella jekk jiġux informati minn dawn id-deċiżjonijiet. Biex nagħlaq Dawn huma sempliċiment eżempi li juru drittijiet tal-Unjoni mhuwiex protetti sew. L-Ombudsman Pollak indirizza dan il-kustjonijiet kollha li l-awtoritajiet Pollaki u jinaqdu mal-proċedimenti fil-qorti. Imma mingħajr appoġġ qawwi tal-istruzzjonijiet tal-Unjoni, l-Ombudsman Internazzjonali għandu kapaċità limitati li jittejjeb is-sitwazzjoni. Eh, ejja niftakru illi kull qatt leġislattiv fisser illi jridu il-qegħdin nippruvaw l nsolvu problemi ta' ċittadini tagħna u nwettqulhom il-ħolm tagħhom jew inkella nistgħu għom warajna għom u poġġuhom fil-ġemp. Hemm ukoll il-direttiva fuq il-vitmi għal violenza kontra il-persuna bażi tal-ġeneru. Dan qed jgħod għal relazzjonijiet jew kellha violenza eh, relazzjonijiet obbużivi jew kellha violenza sesswali. Nista' nagħmel intervent sieħa għaddejja fuq dawn il-kwistjonijiet fil-fatt minħabba li dawn iridu jiġu diskussi u nittama li kolli l-opportunità iktar il-qudiem biex nagħmel dan għalhekk nixxi illum illi sempliċiment nisħa il rwol ta' din id-diretti, din id-direttiva ma kienieċ ġit, ma ġiċ trasposta bisħi għat. Grazzi. Thank you, Roger. Grazzi Hafna. U bissa kellim li jmiss, nati l-kelma li kellim daħna. Is, is-Sinjura Marja li difensur ta' drittijiet ta' bniedem fi Slovakkja, Marja Patakovja. Grazzi ħafna. Grazzi President. Fil-panel aħna konna ftemna li nitkellmu il-lingwa tagħna u l-kollega Pollak ma kienx preżenti. Jiena grata tal-opportunità li naqsam magħkom esperjenza tal-implementazzjoni u applikazzjoni tal-liġi Ewropea ġewwa Slovakkja. Il-preżentazzjoni se tkun ibbażata fuq eh, power stations żgħar u se tkmur skont li konna din nisimmaw qabel l-ikel, qabel pawsa ta' l-ikel. Mela, l-ewwel. Nixtieq nispjega is-setat u x-xogħol tal tal-ombudsman fil-Slovakkja, mbagħad ħan nitkellem fuq eh, l-impjanti eh, bil-hydropower u mbagħad rapport speċjali ippreżentat is-sena eh, ir-rapport speċjali tas-sena l-oħra ppreżentat lill parlament fi Slovakkja mela ħanibdew. L-Ombudsman huwa magħruf bħala difensur pubbliku ta' drittijiet huwa definit fil-Kostituzzjoni tar Repubblika Slovakka ġie miżjud mal-Kostituzzjoni fis-sena 2001 Hawnhekk taraw is-setat prinċipali ta' difensur pubbliku ta' drittijiet, nistgħu nsejħulu PDR. <clears throat> L-istituzzjonijiet l-istituzzjoni allura tmur għandha diġà 15-il sen esperjenza u jina nemmen li għedin kull ma jmur nżidu l benefiċċji li qed naraw li jkollna istituzzjoni bħal din fost l-entitajiet Kostituzzjoni tal-Repubblika Slovakka. Il-fatturi bażiċi tal-istatus tal-PDR huwa parlamentari, elett mill-Parlament, iwieġeb lill parlament jirrapporta lill parlament huwa ombudsman jew ombudswoman nazzjonali huwa entità monokratika. Allura Eh, b'differenza l-kollegi tiegħi li rappreżentaw il-pajjiżi tagħhom hawnhekk dawn jirrappreżentaw il-persuna ombuds waqt li fi Slovakkja kull ma hemm wieħed. Imissa ħan iġi lura mal-kazistika mal tiegħi fuq impjanti eh, eh, żgħar li huma hydropower. Fi Slovakkja għandna 203 minnhom. Hm. U jista' jkun hemm jista' jkun hemm 375 oħra li jieħdu vantaġġ u jużaw ix-xmajjar fi Slovakkja. Hemm effetti pożittivi u negattivi b'dawn il-power stations żgħar. L-idea wara dawn il-small hydro power stations x'inhi? Di tiġi mill protokoll ta' Kyoto illi jippreferu daw it-tip ta' power stations minħabba l-ambjent. Allura fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea għandna preferenza għal power stations illi jaħdmu b'mod nadif. Allura hemm ix-xejra li aħna f'pajjiżna nużaw naqbdu l-enerġija li jista' jkollna mix-xmajjar permezz ta' dawn il-power stations u dawn jistaw jwaslu għal 10 megawatt. Pal e, effett pożittiv meta nqabluhom ma, e, e, ma karburant li ġej mill-fju mill-fossila mill-fossili danu għanna power stations aħjar iktar notfa iħallu skart inqas u inqas emissjonijiet, anka spejjeż ta' trasporti jew konsekwenzi tajbin ukoll għal diversifikazzjoni ta' sorsi ta' enerġija u sigurtà ta' enerġija imma bħala lati negattiv innaqsu il-veloċità tal- il-veloċità ta' xmajjar huma niżlin kif ukoll li jibtlu il- Eh, inaqsu l-biodiversità, inaqsu il-ħajja fi xmaj ta' xmajjar. Iġfiri għandek xi punti negattivi, il-kontinuità tal-korsi tal-ilma titkisser permezz tal-later barrier li tamila impossibli għal migrazzjoni ta' ħut u riproduzzjoni tal-ħut kun diffiċli mhux ħanno qed nidħol fi dettalji kollha qed tajt il-kellima imma dawn is-small hydro power plants u jaj huma ikkonsidrati bħala tajbin ekonomikament imma għandhom effett fuq l-ambjent jien naħseb li jekk aħna verament rridu nkunu f'pożizzjoni nqablu E, e, forum differenti ta' ġenerazzjoni ta' enerġija rridu naraw il-konsekwenzi il e, ambientali ta' dawn l-impjanti. Per eżempju, hemm problema bitnaqis ta' ta' servizzi tal-ekosistemi. Daw is-servizzi tal-ekosistemi għax ħaġa li tiġri b'mod naturali fin-natura. U Dinja xi ħaġa li aħna fl-Unjoni Ewropea narawha bħala kwistjoni, bħala ix problema fil-programm ta' protezzjoni tan-natura li twassal 2020. Kien hemm qatt ta' studji tal-impatt u naħseb li id-direttiva tal-verifika tal-imbjant, verifika tal- eh, ta' riżultat ta' da kollu għall-ambjent hija importanti. Id-direttiva magħrufa bħala SCA. Naħseb ukoll imma li hemm direttiva oħra li rridu nikkonsidraw li hija id-direttiva dwar l-ilma u direttiva dwar l-habitats allura inti għandek dawn id-direttivi kollha li li jipproteġu l-ambjent fuq in-naħa waħda u mbagħad għandek fuq in-naħa l-oħra il-kuraġġ biex tiġġenera l-elettriku minn sorsi notfa u dan huwa clash f'biċċiet ta' leġislazzjoni differenti u li provajt nagħmel u għalinati lista ta' artikli mill-Kostituzzjoni Slovakka dwa li jservi bħala bażi għall-Ombudsman fi Slovakka biex jikkonsidra dwar jekk eh, inkisrux ċerti drittijiet, speċjalment l-artiklu 44-45 id-dritt li tkun informat fuq l-istat ta' ambjent u xi kultant l-artiklu 46 id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja u legali. Issa jina kontet nitkellem fuq is-sitwazzjoni b'mod ġenerali. Bħala id-difensur pubbliku ta' drittijiet fi Slovakkja E, e, kien hemm rapport speċjali f'Marzu 2017 li għamel referenza għal dawn interessi konfliġenti li tipproteġ li inti tiġenera elettriku b'mod nadif u b'mod riċiklabli u ir-rispett u l-protezzjoni u l-ħarsin tal-ambjent fuq in-naħa l-oħra. Dander u dim il- u dimentità fi Slovakkja għax kien hemm eh, il-menti irripetuti fuq il-mod kif l-autoritajt kienu qed jimplementaw l ia u l-SEA u dokumenti strateġiċi ora. Lan xkien? Lan kien l-wieħed jiverifika jekk deċiżjoni kienu xed jittieħdu skont il-leġiżlazzjoni u konformi ma, ma teħid ta' deċiżjonijiet tal-Liġi Ewropea. U r-riċerka sab ħarġet li kien hemm ksurijiet serji u kienu ħaġa rampanti, n-nis ma kienux qed jingħataw informazzjoni dwar l-istat tal-ambjent, in-nies ma kienux qed jirċievu id-drittijiet tagħhom illegali u ġuridiċi artikli 44-45-46 kont nitkellem fuq qabel. Il-ksur kien sistematiku fil-karattru tiegħu, konnet naraw sistemazzjoni eh, ksur sistematiku b'mod kważi konsistenti. Minajr ma wieħed iżomm f'moħħu il-kriterju kif suppost ħafna drabi l-għan aħħari kien jinti inti e, tirrispetta e, li tinjor aspetti ambientali u xsibek biss fil-ġenerazzjoni ta' enerġija e, b'mod nadif fil-każijiet kważi kollha kien hemm falliment totali li wieħed jikkonsidra l-effett kumulattiv ta' dawn l-impjanti illi jkunu viċin xurxin fuq l-istess korsa ta' ilma li jmorru kontra id-direttivi favur l-ambjent. Kas li wieħed minn dawk il-każijiet imsemmi fir-rapport huwa l-impjant f'Deco. u fuq dan em, notifika ta' ksur minnaħat tal-Komissjoni Ewropea li tmur lura għal Novembru sena 2014. Ma kienx hemm EIA għafolja hemm impjanti oħra fuq l-istess korsa tal-ilma, fuq l-istess xmara li b'mod kumulattiv allura e, ikkawżaw deteriorazzjoni fil-kwalità tal-ilma, mhux hekk biss. Hemm ir-rilax ta' ilma fil-impjant nukleari ta' Moko u anka hemm ma twettaqx jajej id-deċiżjoni tal-użu tal-art ittieħdet fit-18 Ottubru 2010 u l-għada ħareġ il-permess. Eżempju ieħor, l-impjant f'Xarkova li qed eżatt fin-nofs ta' raħal. 20 metru mid-djar fejn jgħixu n-nies ġifieri u taw in-nies soffru minn storbju u resonanza ta' frekwenza baxxa li ġejja minn dajn l-impjant hydropower żgħir. il-konklużjoni tad difensur pubbliku ta' drittijiet jew l-Ombudsman Slovakkja Dawn kienu l-konklużjonijiet. Mela, il-ħtieġa biex jippreparaw materjal strateġiku fuq l-effetti kumulativi tal-SHPPs, daw l-impjanti, loti ta' permessi eh, ta' svilupp biex jikonsidraw eh, il-risultat kumulativ tal-SHPPs u biex kien hemm allokazzjoni trasparenti ta' biex li wieħed identifika il-profili ta' xmajjar illi għandhom potenzjal ta' SHP. Għaliex, għax meta il-rapport ġin fassal dik id-data ma kienieċ aċċessibbli. Allura l-affari kollha x'kienet. Eħe. L-informazzjoni kollha kienet fidejn entità immexxija mill-istat illi tiġġestixxi l-korsi tal-ilma ġifieri Majjar. Il-kellimet jgħid jien nemmen il-blueprint dwar il hydroelectric potenzjal fi Slovakkja fl-2011 ma kienx biżejjed li jkun fih rakkomandazzjonijiet dwar il-verifika tal-effetti kumulattivi ta' diversi impjanti. Da ma ġiex aġġornat, ma ġiex modifikat. U l-proposta tal-2016 kien ma kienx fija eh, eh, informazzjoni fuq l-effetti kumulativi din kienet eh, iċċanġata fil-qorti biex kunem dokument rivedut imma xorta il-proċedimenti għadhom pendenti. Biex, biex kon, nikonkludi, ipermettu li najt illi huwa vitali essenzjali li wieħed jiġġudika il-benefiċċji ta' ġenerazzjoni ta' enerġija riċiklabbli paragonata mal-ħsara ambjentali hekk biss li wieħed ikun jista' isejjaħ hydropower ġenwinament ħatra. Ħafna mill-nies u entitajiet involuti fil-proċessi ta' autorizzazzjoni għal din informazzjoni, talbu għal din informazzjoni, imma ma natatilomx, eh, ma natat natalomx aċċess u dan imur kontra amministrazzjoni tajba. Eh, eh, għal leġislazzjoni futura nazzjonalment jew hawnhekk fil-Parlament Ewropew naħseb fil-futur il- atti leġislattivi li jfittxu biex jibbilanċjaw daw l-interessi differenti kollha għandhom ifittxu jikkwantifikaw dawk l-interessi. Għax jekk jittieħdu deċiżjonijiet għabbażi informazzjoni eh, izbaljata jew tkun imħawda, imbabsa, u ma jkunx hemm kontrodizzjoni ta' interessi għax huwa impossibbli li tikkwantifikhom dawk l-interessi mingħajr l-informazzjoni neċessarja u d-data neċessarja għal konsegwenzi kif kont jgħat insemmi ftit qabel fuq daw il-każijiet. Grazzi, saħna til-kelma l-speaker li mess, il-sinjura Maja Saxilin li hija e, deputat ombudsman parlamentari fil-Finlandja. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Membri onorevoli tal-Parlament. ir wol ta' l-Ombudsman fil-Finlandja i illi namlu monitoraċ tal-amministrazzjoni pubblika u nassiguraw illi kulħadd jimxi mal-liġi u jirrispetta drittijiet fundamentali u bażiċi. Meta jiġrijek inżidu il-fiduċa eh, fl-amministrazzjoni fl-demokrazija u napoġġaw ukoll il-parlament. Jina verament kontent li hawnhekk qed nindirizza lilkom wara nofsinhar. Dak li xtaqt nagħmel illum u illi nispjegalkom iċ-ċirkustanzi illi fija il-liġi tal-Unjoni kienet problema fil-Finlandja. Kien hemm numru ta' petizzjonijiet fi kwistjonijiet ambjentali U dawn ġew konsidrati kemm l-Ombudsman u kemm il-Kummissjoni fi proċedimenti ta' ksura. Aħna nħossu li l-kwistjoni qiegħda mal-Kummissjoni Ewropea. Imma minħabba li l-kwistjoni mhux dejjem tkun waħda legali, għal-Kummissjoni, allura l-Ombudsman għandu rwol illi jassikura li drittijiet eh, fundamentali u saltna ta' dritt ikunu rispettati. U allura fil-verità jista' jkun li nkunu qed nindirizzaw l-istess affarijiet imma minn perspettiva daqsxejn differenti. L-ewwel eżempju li nixtieq nagħti għandu x'jaqsam mal-aċċess għal railway buffet cars għannis illi ikunu f'siġu tar-roti. Jider li memx eh, rekwizit għal dawn il-karreġġati tal-ferrovija li kollom eh, il-bar fjom illi jkunu aċċessibbli. L-Ombudsman sab li din eh, hija esklużjoni għal min juża siġu tar-roti. Din hija wkoll kwistjoni ta' liġi ta' kompetizzjoni u restrizzjoni fuq il-kompetizzjoni, jiġifieri l-Ombudsman dal-każ ma setax jagħti sentenza finali eh, f'din il-kwistjoni dak li qed nippruvaw nagħmlu allura u illi ninformaw u ninnotifikaw lil dawk kollha konċernati lil dawk kollha li għandhom x'jaqsamu ma' ma' setting tal faguni tal-ferroviji biex jassiguraw illi eh, kulħadd jiġi trattat b'mod ekwu. Eżempju ieħor, għandu x'jaqsam ma' sentenza tal-ICJ li effettwa stat membru ieħor. F'dan il-każ partikolari, ġew involuti il-karozzi mikrija minn stat membru ieħor li siġej sab li kien ksur tal-liġi tal-Unjoni illi inti tirkjedi il-pagament ta' taxxa sħiħ meta karozza tkun użata fi stat membru ieħor l-istati membri konċernati kienu l-Olanda u l-Finlandja. U ma sabu illi l-azzjoni tal-Finlandja kienet illegali u rridu ehm, illi l liġi tal-Finlandja tiġi konformi ma' liġi tal-Unjoni ħalli ma titħallax taxxa doppja. Issa, l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-saltna ta' dritt il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni minn ċertu amministrazzjonijiet. Dan dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki edukazzjonali. L-Ombudsman sab illi l awtorità tal-Finlandja kienet aġixxiet kif xira biex issib illi ma kienx hemm rekwiżit li tirrikonoxxi kwalifika partikolari imma l-awtorità ma konsidratx il-prinċipji ġenerali tal-Unjoni. U allura għal darboħra hawnhekk għandna sentenza ta' li CJ li tirreferi għal bżonn illi tikkonsidra prinċipji ġenerali tal-Unjoni meta inti tkun qed tapplika l-liġi tal-Unjoni. L-eżempju li missintikom għandu x'jaqsam ma' leġislazzjoni nazzjonali. Il-kwerilant Gerger li l-leġislazzjoni kienet taħt preparamenti fil-Finlandja u din kellha x'taqsam mal-kaċċa. Skont il-kwerelant, il-leġislazzjoni fil-Finlandja ma kienx qed tilħaq ma' rekwiżiti tal-leġislazzjoni tal-Unjoni. F'din is-sitwazzjoni l-Ombudsman sab illi ma kienx possibbli illi inti taddi sentenza f'kas illi għandu x'jaqsam mal-bioloġija jew id-densità tal-popolazzjoni ta' speċi partikolari ta' annimali. U fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni għall Parlament Nazzjonali u tal-ICJ. Eżempju ieħor li xtaqt intikom. Dan marbut mal-prinċipji kostituzzjonali ta' amministrazzjoni tajba ma' trasparenza u azzjoni amministrattiva fil-ħin. Din għandha x'taqsam mal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fis-sigurtà tal-Ejden. Il-kwerelant eh, il-menta dwar il-fatt li marċivix informazzjoni mill-Awtorità tas-Sigurtà tal-Ikel. L-Awtorità tas-Sigurtà tal-Ikel wieġbet li kien hemm nuqqas ta' ċarezza dwar kif il-liġi tal-Unjoni għandha tiġi interpretata U allura l-Awtorità Nazzjonali Finlandiża saqsit parir minn stati membri oħra u eh, mid-diġi relevanti fil-Kummissjoni Ewropea. Din kienet wissjoni dwar id-dritt ta' informazzjoni dritt ta' informazzjoni meta mqabel ma' dritt ta' konfidenzjalità u segretezza tan negozju il-korelant irrikonoxxa anzi l-ombudsman irrikonoxxa li l awtorità fitxet l-informazzjoni minn ximkien ieħor imma il-proċess dam wisq. l awtorità kella tieħu deċiżjoni fuq livell nazzjonali ħalibek il-każ seta' jitressa qoddim il-qorti. U fl-aħħar mill-aħħar eh, li CJ kien kollu jiddeċiedi. Issa l-aħħar eżempju għandu x'jaqsam mal-rekwiżit eh, tal-lealtà. Dan għandu x'jaqsam madwana u l-korrelanti gergru fuq kemm idumu ma jindirizzaw l-affarijiet importati dwana. Instab li amministrazzjoni pubblika għanda taġixxi malajr biex tassigura il-moviment ħieles tal-prodotti minar ħafna dewmien. President, membri onorevoli, senjuri, jina għandi zewċ affarixijiet li nishti l-lum. Wahda għandha xtaqsam ma' ma' teħitta ta' deċiżjonijiet f'leġislazzjoni ġdida tal-Unjoni fil-qasam ta' sigurtà soċjali rajt illi bil-moviment ehm, għal teħitta ta' deċiżjoni maġġoranza l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni saret iktar diffiċli. Mod partikolari sar diffiċli biex tikseb livelli adegwati ta' fiduċja reċiproka. It-tieni ħaġa għandha x'taqsam mal-istituzzjonijiet tal-Ombudsman. Meta timplementa il-protezzjoni tad data, li regolamenta l-protezzjoni tad data fil-Finlandja, meta konna qed nagħmlu dan, aħna osservajna illi il-mekkaniżmi ta' mekkora ta' monitoraġġ meħtieġa rridu illi l-ombudsman jiġi monitorat ukoll. Taħt il-Kostituzzjoni Finlandiża, l-ombudsman huwa responsabbli għal monitoraġġ tal-entitajiet pubbliċi kollha anki dawk li għandhom xaqsma mal-protezzjoni mal-ħarsin tad dejta Fil-futur met inti tabbozza leġislazzjoni fuq affarijiet bħal pereżempju l-ħarsin tad dejta tikkonsidrawx biss il-pożizzjonijiet tal-qorti imma ikkonsidra wkoll ikkonsidraw ukoll il-pożizzjoni speċjali tal-Ombudsman. Grazzi. Thank you very much. And now I give the floor. Grazzi ħafna Kitos. Issa il-kellim li miss eh, hija uh, mill-Portugal u hija Sinjura Teresa Angino. Grazzi ħafna. Se nibda billi nifraħ il-kulħadd hawnhekk illum. Speċjalment meta niftakru kemm hu tard bħalissa. Grazzi li President li stedinni hawnhekk illum. L-Unjoni Ewropea bbażata fuq is-saltna ta' dritt. Lan u li ikolna unjoni aħjar biex nassiguraw li l liġi Ewropea tiġi applikata l-istess l-istati membri kollha naturalment dan eh, jiddependi fuq leġislazzjoni ta' kwalità tajba illi tkun tista tiġi trasposta mod effiċjenti u tiġi implementata. l uffiċi tal-Ombudsman huwa għodda prinċipali fis-sistema komunitarja. Fil-Portugal dan jaħdem ukoll b'konformità eh, mal-prinċipji ta' Pariġi, jiġifieri l-an tagħna u illi niggarantixxu id-drittijiet fl-interess taċ-ċittadini tagħna. L-ugwaljanza u l-aċċess għall-awtoritajiet pubbliċi. Il-ġustizja tiġi qabel l-ugwaljanza ħafna drabi u din hija sfida kif nassiguraw li jkun hemm bilanċiera bejn il-legalità u l-possibilità li wieħed jieħu azzjoni. Bħala dawk li nigarantixxu drittijiet tal-bniedem, bħala dawk li nipproteġuhom kontra ksur, minnaħa ta' autoritajiet nazzjonali, rridu nasiguraw ukoll li l-liġi Ewropea tkun implementata kif suppost u drittijiet fundamentali eh, ikunu irrispettati. L-istess ħin, hemm affarijiet importanti bil-mod ta' kif aħna naħdmu flimkien bi spiritu ta' kooperazzjoni mingħajr rabta funzjonali ma' l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. L-implementazzjoni tal-liġi nazzjonali, eh, tal-liġi tal-Unjoni, hija salvagwardja importanti ħafna ta' amministrazzjoni xirqa bejn diversi istituzzjonijiet Ewropej. Qed nippruvaw niblu entità ta' ċittadinanza bil-parteċipazzjoni ta' ċittadini tagħna. Importanti li ninvolvu l-Ombudsman Nazzjonali għaliex dan jiddependi ħafna fuq iċ-ċittadini tagħna wkoll kemm huma jkunu kapaċi jindirizzaw ksur li jkun hemm. Issa, x'namlu fil-Portugal aħna? Parti mill-mandat tal-Ombudsman Portugiż u li jispjega it-tifsira ta' kull dritt eh, fundamentali xini l-istituzzjoni, xinu ma l-istituzzjoni tal u kif jaħdmu. Matul is-snin kena approċ olistiku illi iħares lejn id-drittijiet fundamentali fl-oqsma kollha ħalli bekk kollox jiġi involut, anki dawk li jiġu mill-liġi tal-Unjoni. Jiġifieri dan l-approċċ ġi rifless f'diversi attivitajiet, kampanji, attivitajiet ta' tiħri, ta' taħriġ, u kien immirat b'mod differenti wkoll mill-forzi tas-sigurtà, għall-imħalfin, għall-maġistrati, autorizzajiet lokali u anki għall-għalima. Lan u li nirħu li kulħadd u aħna rridu namlu dan. F'termini li jkunu faċli li wieħed jifhimhom. Kull entità pubblika issib sfida ta' komunikazzjoni mal-pubbliku Rridu nevitaw li xatana ikun konċentrat fuqsma urbani kbar. Rridu immorru li len mill-loqsma urbani. U dan huwa sforz li għandna nagħmlu anki f'dan iż-żmien digitali. Inti titqajem kuxjenza fost iċ-ċittadini u trid taħdem biex naqqas eh, id-distanza li hemm bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini ordinarji. Rridu inkomplu zaħħu il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Ġviri hawnhekk għanna diskrepanza bej l-standards legali u dawk soċjali xkultant ikunu differenti u Jina naħseb li tajjeb nasiguraw li konna liġi kif suppost, il-messaġġ jinfirex, l-arfin jinfirex, u nassiguraw illi ma jkunx paroli biss meta nitkellmu fuq id-drittijiet. Fl-uffiċċju tal-Ombudsman Portugiż aħna indirizzaw l ilmenti li konna f'dan l-ispirtu. numru ta' kazijiet fejn nis jikultaw liġi tal-Unjoni mill-Charter. Il-Kostituzzjoni u wkoll għandha numru ta' drittijiet fundamentali mniżlin fiha Imma la darba l-ombudsman mhux eh, marbut eh, ma kif il-kwerelanti jagħmlu l-każijiet tagħhom, allura jista' jżur idur għal-liġi tal-Unjoni u jara xemmem dan ġi osservat fi snin li għaddew. Aħna kontribwixxejna għal kwistjoni ta' talim ukoll. Din hija importanti jekk inti sigura li liġi tal-Unjoni eh, tkun superjuri, jiġifieri l-aċċess għall-impjiegi xi ħaġa li indirizzajna fuqha speċjalment meta nitkellmu meta qegħdin nitkellmu fuq il-limiti ta' età għall-aċċess għal professjonijiet partikolari. għal riserva ta' ċertu punti diplomatiċi għal raġunijiet ta' età. U koll l-alternativa tal-ombazon Portugiż wassal bl-argumenti tiegħu ehm, risoluzzjoni sinifikanti ħafna. Beda mill suppożizzjoni li l li wieħed irrit jisegwi hija kienet waħda importanti u l-medjatur Portugiż talab li jkun hemm riflessjoni tal-gvern eh, governijiet kompetenti f'ambiti vari biex wieħed ikun jista' jsib soluzzjonijiet biex wieħed ikkontribwixxi għal opportunitajiet varji. Fil-każ konkret tal-limitu tal-ħin u tal-età, wieħed ma jistax jastjeni minn dawk li huma drittijiet fundamentali li obbligaw monitoraġġ kostanti Għed mill każijiet oħra li wassal milux għal emenda leġislativa tar Repubblika Portugiża fuq ir-rispett drittijiet tal-bniedem kien każ ta' diskriminazzjoni apposta. Il-każ li wieħed jista' jverifika meta stat membru e, jitratta ċittadini ta' stat membru tiegħu e, minqas favorevoli minn dawk ta' stat membri oħrajn. U dan wasal għal emenda tal-leġislazzjoni Portugiża għax iċ-ċittadini li ċevew form taħriġ fil-Portugal ma setawx ikomplu jagħmlu ċertu xogħol professjonali brabta ma' ċittadini oħrajn tal-Unjoni. L-istess ċittadini Portugiżi mbagħad imbagħad kieku f'pajjiż ieħor kiku marru hekk kiku setgħu jamlu għad l-attività dan wassal għal il-ment li wassal għal bidla eh, fil-sistema fil leġislattiva. Mbagħad kien hemm ieħor fuq ir-rekwiżiti ta' sekurtà għal parks pubbliċi il-ġinġonna għat-tfal. Kien hemm ukoll il leġislatur inġibidillu l-attenzjoni mal-prosekutur li jirtikol hemm l-implementazzjoni tal-regoli eh, l dak li s sikurtà manki minħabba li tul il-proċess eh, legislativ minħabba li kien hemm rekwiżiti tekniċi li kien hemm direttiva li eh, permettita kien hemm l obligu li notifika l komissjoni Ewropea fuq l-effiċenzi tal-effiċenza tal-regola nifissa f'ambitu differenti. Ħanna la hawnhekk hemm ukoll gruppi ieħor ta' eh, ombudsman fejn l-ombudsman irrid għandu jista' jagħmel xogħol ta' pedagogija fejn jispjega l-importanza ta' ċertu liġijiet illi ġejjin għal trasposizzjoni ta' dawn il-liġijiet komunitarji. Ta' dan ma jkunx parti minn dawn ma jkunx jinftiem eh, minn ħata ċittadini, ma jkunux jafu kif taħdem. Ja xi ħaġa li tkellimna ħafna dwar għal dak li għandu x'aqsam id-drittijiet ambjentali. Speċjalment għat neġġis tal-atmosfera, per eżempju. Fidnandirado, il-ċittadini jgorru fuq il-mod kif eh, il-karozzi jistaw jaqbdu jduru fiċ-ċentru tal-belt. Wieħed irid jifhem l-importanza ta' bilanċ tal-veluri involuti meta wieħed jifhem il-biċċa kbira ta' ċittadinanza u l-valur fondamentali tal-ambjent. Il-valur fondamentali tal-ambjent u r-relazzjoni mal-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli mhux dej movju għal ċittadin Għalhekk il-liġi tal-Unjoni b'konsegwenza l-istess eh, għajxin tal-Unjoni dependi fuq il-implementazzjoni fuq livell nazzjonali. Il-dokument tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem fondamentali minnaħa marwol tal-medjaturi nazzjonali għal ħarsin ta' drittijiet Ni fil-kas tal-Portugal maħniġ biz ombudsman aħna u koll Istitut Nazjonali tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bnidem u mekanizmu nazjonali konvenzjoni ta' prevenzjoni ta' tortura dawn il-kompetenzi kollha biex ikun imlew il-lakuni tas-sistema dawn huma strumenti utli għal applikazzjoni korretta fil-liġi nazzjonali. M'għandix dubi biex ngħid li hawnhekk qed nitkellmu fuq pass importanti għal sistema li hija iktar koerenti ta' protezzjoni ta' drittijiet fundamentali li se jgarantixxi li jkun hemm ugwaljanza fid-drittijiet u protezzjoni ta' dan meta qed nitkellmu dwar eh, l-implementazzjoni ta' drittijiet tal-Unjoni fl-Istati Membri kollha. M'għandix dubbi meta ngħid li qed nitkellmu fuq eh, vjaġġ twil ħafna dak li għandna qudiemna li jirrikjedi tisjieħ tal- eh, naħatana ta' prevenzjoni u protezzjoni jirrikjedi kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet fid-diviżjoni tal-esperjenzi u anki ta' prassi tajba. Xi ħaġa li naqas importanti il-kol semmejnija hawnhekk iktar monitoraġġ u għarfin uh, li dan huwa pass importanti biex ikollok iktar kwalità ta' dak li tagħti li ċittadin bħala servizz. Grazzi, grazzi ta' sew ta' din il-prezentazzjoni eccellenti. Niftħu dibattitu. Is-Senatur Pollak, Amatov. Thank you. Grazzi. Silvia Spurek mux edha unek, ġifiri mux edni referi għal dak li għaleti. Em komitat ta' stat ta' dritt u ta' ġittijiet tal bnidem fis-senat Pollak fejn kull ċittadin Pollak jista' jissottometti petizzjoni jew il-ment brabta ma' ksur ta' drittijiet tagħhom. Kulħadd jista' jissottometti għadi. Jista' jkun hemm gruppi ta' ċittadini jew ċittadini individwali. Il-kwestjonijiet li nitkellmu dwarhom huma eh, li libertà ta' twemmin, protezzjoni tas-saħħa. it-ħaddim tal-Teżor Nazzjonali, tħaddim tal-Polizija u l-Militar, il-ġit tal-Assoċjazzjoni, il-Press tal-Libertà, il-riklamar fit-television, il-ġittijiet tal-konsumatur. emista ta' dritt u komitat ta' petitions il-petizjonijiet illi huma lesti illi jirċivu dawn il-petizjonijiet u jitolbu bidliet għal-liġi. Il-Komitat jikopera ma ħafna mal-Ombudsman Pollak. il-Komitat għandu ir-rwol tijaw u l-Ombudsman u kol u dan b'dan il-mod jista' jikseb riżultati. Ħafna drabi l-Ombudsman jiġi Eh, jiġu fuq n-nies bi kwistjonijiet illi eh, huma personali għalihom. U il ħafna drabi il-komitat jaħdem mod konġunt ma' dan l-entitajiet għax jistgħu jieħdu azzjoni leġislattivi l-ombudsman u l-komitat jaħdmu fit għaliex l-ombudsman jissuġġerixxi bidlit fil leġislazzjoni u aħna naġixxu. Ovvjament, il-kooperazzjoni mhix dejjem perfetta u aħna dejjem nippruvaw ntejbuha. Pala ċer tal-Komitat fuq Drittijiet tal-Bnidem Stat ta' Drittu Petizzjonijiet nista' ngħid li l-istituzzjoni tal-Ombudsman huwa wieħed essenzjali u l-Ombudsman għandu rwol essenzjali x'jaqdi fil-protezzjoni eh, tad-drittijiet tal-bniedem. Ħannejt xi ħaġa fuq il-Forest Abju Jovanġa. Palma kien qed jgħid ombudsman mill-Portugal, importanti li kulħadd jiġi trattat bl-istess mod. Il-Ġermaniżi għandhom l-istess tip ta' problema. Ħadd ma jipur taħtax jiġri fil-Ġermanja, iżda xorta attakkawna. u rtirajna fid-daw ta' intervent tal-Unjoni, aċċettajna deċiżjoni tal-Unjoni, iżda nixtieq li kol niġu trattati mbagħad bl-istess mod. Sur Marjas. Grazzi, l-ewwel ned nixtieq ngħid proset il-Kumitat tagħna u l-kollegi tal-Parlament Nazzjonali u daw kollha li ħadu se. stajna nsegwu ħafna minn dan il-diskussjoni mill-uffiċju tagħna propjament. E, ħna kon qed nitkellmu hawnhekk fuq id-drittijiet taċ-ċittadini, jiena nixtieq nitkellem fuq id-drittijiet parlamentarji. Għaliex anke l-parlamentarji huma ċittadini, imma parlamentari Ewropej għandhom drittijiet partikolari għal dak inċaqsam il-mod ta' kif jiġu meqjusa mill-mass media. Dana kif edna bosta drabi li l-Kumitat ta' Peti u anki fil-plenarja ma' insomma nixtieq nerġa' ntenni illi għal darboħra din hija xaġa parlamentarja minn ħafna pajjiżi Ewropej. Fuq il-kastana tal-Greċja ma jeżistix informazzjoni oġġettiva il-mass media mhux tal-imma karatterizzati mill pluralizmu, mhux karatterizzati mill pluralizmu, mux m'hemmx dinja eh, fejn wieħed jista' juri il-mod kif jaħdmu parlamentari jekk qed taraw sew il-medja fil-Parlament Ewropew fil-Greċja illi għal dak inxaqsam il-parteċipazzjoni tal-parlamentari fil-mass media taraw illi fil il-kast tal-ICR, tagħna, il-kas tal-ICR, huwa każ partikolari aħna m'għandniex id-dritt li ikonna preżenza ugwali eh, b'forza li hija fit-tielet post fit-televiżjoni tal-Istat, it-television tal-Istat. Eh, jiġi hawnhekk fi Strasburgu, juża l-istabilimenti kollha fi Strasburgu u studio ta' reġistrament u l-parteċipazzjoni tagħna hija minima. Problema oħra hija televiżjoni privata. Aħna maħniex ma niżistux għalihom. Kif ħaj nippreżentaw ruħna hawnhekk meta aħna konna dikjarati eh, eh, li li, madnix eh, din jiġu meqjusa. Għar bas snin Ma kenniex okkazjoni illi li ngħidu tagħna. Kollegi tagħkom jafu li mill-51 eh, mill-750 eh, MP jiena wkoll fuq dan l-bazzjoni l-kriterji kelli suppost kelli kolli iktar dispozizjoni iktar ċansar nitkellem u iktar relevanza jien ħanurikom kien hemm fil-konferenzi stampa li għamilna fil-Greċja biex nuri li kien hemm din in-nuqqas ta' ta' apprezzament u rikonxment ta' xogħol li nagħmlu aħna. Jiena qed nistaqsi fissem il-Greċja ma ma nafx il min non dindur. Il-Medjatur Ewropew, il-Kommissjoni tal-Peti, dan huwa argument illi jiena rajt ukoll fil-plenarja. Min kim dak li ħajjeħu miżuri biex inkunu nistgħu Eh, nres u nuru il-perspettivi tagħna. Karega minn Spanja kirbok. Grazzi. Fil-kas tal-Istat Spanjol, is-sitwazzjoni tiġba ħafna li dak tal-Ombudsman Portugiża. Għaliex il-Ombudsman Spanjol Isserra ħafna fuq il-Parlament. Eh, komitat imħallat ta' peti fis-senna ta' Kongress ta' Deputati. Għal stand komitat imħalta ta' dawn is-senaturi li għandhom xaqsmu mal-petizzjonijiet fi Spanja. U palma għallu l-Portugal, l-istituzzjoni jew sabiliment ta' dan il-medjatura u l-ombudsman huwa parti mill mekanizmu għal prevenzjoni ta' tortura, jiġifieri dan ukoll għandu mandat. Hemm ħtieġa fejn il-medjatur kull sitt xhur jew almenu darba fis-sena jrid jippreżenta rindi kont tax qed jiġri tax qed l attivitajiet tiegħu u deputati u senaturi <coughs> il-membri ġifiet dan il-kumitat imħallat. Apparti li li xamar xmawil mux l-ombudsman fil-kompetenzi tiegħu li solvi problemi varji, u koll jgħat bħala li kontrolla il- il-ombudsman innifsu sens li il-mandat tal-ombudsman irrid jiġi wkoll evalwat il-ombudsman jagħmel ħafna jagħmel ħafna xogħol termini ta' kontrolli u supervizjoni pereżempju għalok illum ċentri ta' koljenza l-immigranti irregolari jew il-ċentri fejn għandek il-medorani mhux akkompanjati u Spanja tista' huwa pajjiż il mediterran u l europa mis-isfel eh, ġifiri pajis fejn jirġu ħafna migranti. U dan huwa dibattitu kbir li jolqot il-medjatur eh, l-ombudsman. Għaliex il L-opinjoni pubblika importanti ħafna ġifir mandat tal-ombudsman jista' jvarja minn pajjiż għal pajjiż, imma il-kontroll tal-parlamenti varji għal dawk li huma istituzzjonijiet ta' dak il-medjatu huwa fundamentali. Biex wieħed ikun jista' jagħmel il-menti, resaq l-menti fil-dominju pubbliku. Din hija xi ħaġa li aħna semmejna u ħafna llum. Walissa, please. Issa, il-kellim li jmiss, grazzi ċer, kont ispirat biex neħu l-kelma minn siħbi s-Sur Marija s tkellem fuq il-pluralizm u il-pluralizmu u l-aċċesta għal-medja fi situazzjoni ta' pajizi. Il-partit li jgħet fit mexija juhu biex jitkellem fuq kompromess fuq dialogu u biex insibu e, kompromess fi sfera pubblika. Imma minkejja dan huwa diffiċli li ssib kompromess jew tasal għal livell kif suppost ta' dialogu meta tarhom jitkellmu bejnietom biss. U eżempju ta' dan huwa id-delegazzjoni tal-Parlament Pollak illum għat il-laqa tagħna kif jini komposta. Tinnota li għandek erba' delegati mill-Parlament Eh, delegati tal-Parlament huma kollha kemm huma mill-partit fit-tmexxija. Memħat mill-oppożizzjoni, ġifieri tistgħu tiddiskutu intom jekk din is-sitwazzjoni jekk tħossux li għandara tkomplix sejra hekk. Meta għandek eh, partit wieħed li qed jieħu over il-dialogu u jirrappreżentaw l-om infushom biss u mhux il-kompożizzjoni kollha tal-Parlament Pollak kif Grazzi. Issa l-kellim li jmiss, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Jina xtaqt nirringrazzja il kolla kollha llum, speċjalment ir-rappreżentanti ta' ir-rappreżentanti tal-Ombudsman ukoll il-kommenti tagħhom kienu f'waqthom ħafna. Allura, da xi fisser da kollu. Minix sorpris minn dak li smajta qed jgħid il-kellim. L-ombudsman għandhom eh, setat limitati għax is-setat tagħhom huma ibbażati fuq persważjoni u mhux fuq eh, it-teħid ta' deċizjoni per se. Allura, per, per definizzjoni l-ombudsman huwa hekk imma rwol li għandhom huwa wieħed tajjeb e, fil-mod kif japplikaw il-liġi Ewropea u dik, nazzjonali. Fi Franza, per eżempju, il rwol tal-Ombudsman huwa tajjeb ħafna. Ninnota imma wkoll illi dan hu il-każ tal-pajjiżi minn fejn ġejjin kellimaw wkoll fi Slovakkja, Finlandja, Portugal, effettivi Hemm diffikultajiet iva imma effettivi b'mod ġenerali. U allura l-kummenti tagħhom kienu kummenti bilanċjati ma jindaq xej sorpriżi kolli nammetti. Mill-rappreżentant tal-Ombudsman Pollak li kien verament pessimista u tana naħseb daqxej ta' opinjoni eh, unilaterali fuq is-sitwazzjoni il-kellim tkellem fuq żewġ każijiet biss fuq l-esposizjoni tal-medja fl-Ewropa għandek l-immigrazzjoni, allura mhix sorpriża li ombudsman ma jirnexxilux li il-gvern tiegħu jirrispetta jirrispetta liġijiet Ewropej. Naħseb jekk ma jirnexxilux jagħmel dan hija kwestjoni ta' sovranità. Xirid nifhem bija sovranità. Ħa nagħtikom definizzjoni tagħha di mhix kwistjoni ta' kullana ta' setat li jistgħu jitniżdu fit-trattati u b'deċiżjonijiet legali u jitniżdu fuq il-livell nazzjonali sovranità hija kif filosfu Ġermaniż qal Schmidt il-possibilità li tkun taf meta tagħmel deċiżjoni meta tagħmel eċċezzjoni. Meta l-liġi tmur kontra is-sopravivenza ta' pajjiża stess. U dak li jagħmel il-gvern Pollak naħseb ma rridux jirrispettaw il-migranti taħt il-pjan Juncker u applikaw l-idea ta' Schmidt, l-idea ta' sovranità ta' Schmidt u dinja xi ħaġa li l-ombudsman ma seta' jagħmel xejn. U dik l-analiżi tiegħi ta' sitwazzjoni. Hemm xi rimarka jew mistoqsija oħra Għax jekk le, mela <clears throat> dan huwa ħin biex nagħlqu l-avveniment. Nirringrazzjakom il-koll. Grazzi ħafna, speċjalment il-kelliema kollha tagħna llum. Grazzi lill parteċipanti kollha. tal-lum naħseb kien eżerċizzju tajjeb ħafna, l-eżerċizzju huwa li m'aħniex sodisfatti bil-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini tagħna hija sfidi komuni għal sfida komuni kemm għal fuq livell Ewropew fuq dak nazzjonali. Għal darb'oħra il-lejla tajba u il-vjaġġi tajjeb lura f'pajjiżkom.